Right. Um, right, welcome everybody to this, this afternoon session. Um, Nibdew mela advance. Nibdew billa għatallum tal-lum wara Nistal edilkom da daqsxejn minn qabel illi ħanibda illa għat ta' kumitat fil-ħin u mhux is-sol pas-soltu nibdew xi kwarta tard għax mhux sew meta mbagħad naslu għall-istadju tar-rapport għax il-persuna li kollha l-ewwel rapport dejjem tispiċċa binqas ħin. Ġifieri nibdew fil fatt nista' nibda b'rapport għax hawn is-Sur Hans Peter Martin, ġifieri deċiżjoni li ttieħdet f'Lulju mill-koordinaturi kellna nikkonsidraw jekk konniex qegħdin napplikaw il-regoli tal-Parlament illi ma tax pożizzjoni fil-Kumitat tal-Koordinaturi. Il-gruppi u l-Viċi President. Ġifir il-votazzjoni kif saret katku ma' koordinaturi regoli l-ġodda tal-Parlament jgħidu li dik il-laqa hija għal koordinaturi u jekk intom ma tinsabux fi grupp, allura ma tistax tieħu sem fil-laqata. Ma tistax tieħu sem, koordinaturi ħaj applikaw dawn ir-regoli l-ġodda. U Hans Peter Martin naħseb xtaq ukoll li jena nħabbar din il bicċa xogħol ma nafx t tix titkellem fuqha, hemm proċess li permezz tiegħu jista' jappella lill konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati. Iva, skużani illi ħanħodlok ftit ħin, imma dan huwa dwar id-dritt fundamentali tal-membri individwali fil-Kamra. Aħna konna eletti fuq l-istess bażi u grazzi Signor President tal qed tippermetti li ressaq il-punt tiegħi. ma nexxinniex inniżluh fuq l-aġenda dan minħabba il-laqa mal-kollegi Amerikani dal-ħodu. Kif qalet is-Sinjor President, Għandak xejn ta' problema hawnhekk bil-membri mhux affiljati, ħanajdilkom daqsxejn xini il-biċċa xogħol. Uħut minnkom forsi tiftakru xogħol hawnhekk bħala rappreżentant tal-membri mhux affiljati fil-Kumitat Ekonomiku. Issa, din il-pożizzjoni ma nafux jekk hemmx bżonn ikun hemm xi ħadd fiha wkoll din id-darba kien hemm il-presidenza ta' il-konferenza ta' presidenzi wkoll u diskutejnija din il-ħaġa. Ir-regoli ta' proċedura ġew interpretati b'tali mod li għaf ikun possibbli li aħna jkollna dan id-dritt. Kelli komunikazzjoni uffiċjali li għalissa ħan nibqa ikkonsidrat bħala koordinatur tal-membri mhux affiljati, però tiżab eh, soluzzjoni finali. Però hawnhekk jiena ħajkolli nilmenta L-opinjoni tagħna hi li dana huwa dritt fundamentali tal-membri parlamentari u jekk ma jiġrix hekk, allura hemm ksur ta' drittijiet. Hemm konverzazzjonijiet deċiżivi laqati li aħna laqqas biss nistgħu nipparteċipaw fihom. Għalhekk nixtieq inkun naf eżattament qed jiġi diskuss fil laqgħa tal-koordinazzjuri u nixtieq ikun naf x'inhi l-ġustifikazzjoni jekk aħna ma jingħatalniex post ta' koordinatur. Jiena rrid informazzjoni dwar dan nixtieq l-minuti qatt m'għandna l-ebda informazzjoni ta' xejn aħna smajt xnijat li diġà tieħdu deċiżjonijiet f'dawk il-laqat. Issa għad dmirti li najt illi hemm periklu li d-deċiżjonijiet tagħkom kif ittieħdu mhux ħajkorrispondu mar-regoli tal-qorti tal-Ġustizzja Ewropea, speċjalment dawk tal-2002 li ttieħdu f'dan ir-rigward. Aħna irid ikollna sem fit-teħid tad deċiżjonijiet. Nittamaw li l-konferenza tal-presidenti ssib soluzzjoni għaliex dan huwa fl-interess komuni tagħna. Nittama li tkun Ewropa kostruttiva li għadin nibnu għawnek jiena bħala membru mux affiljat ma rridx li niġi diskriminat hija tassew ħasra illi ħajkun għajem dan il-punt imma huwa kwistjoni ta' rappreżentazzjoni demokratika li l-vuċi tiegħi trid tinstema'. Jekk ikun hemm bżonn, allura mbagħad ikolli ninvoka l-Qorti Ewropea. Grazzi. Thank you for that. Um... Grazzi. Jina mill nista niftakar fil laqata koordinaturi u li bazzikament bilna li qed napplikaw ir-regoli. Il-minuti għadna ma għam l-ħadd issa. Sempliċement kellna konsulta mal-arma l-arma segretarjat u qbilna li il-minuti tal koordinaturi għandhom jindbatu aktar malajr, però kien hemm dik tal-break u kien hemm ħafna nies li ma kienu xaw ġifiri. Jidher ukoll li kien hemm żball fil-fatt suppost irċivejtu d-dettalji minn qabel ta' nomini ħalli tkunu jekk taraw xi ħaġa li xtaqtu hemmhekk tkunu tistgħu tikkumentaw fuqhom. Bħalissa għandna deċiżjoni li ttieħdet u safrettan taħna naċċertaw li intom tkunu tafu kull ma qed jiġri f'sess eh, ta' dokumenti ħalli mbagħad jekk tkun tixtu li jkun hemm xi ħadd li jiġi jattendi għall eh, ma naħsibx li hemm xi problema dwar dan interpretazzjoni tar-regoli. Għana għadin provaw nilħu bil dwar koordinaturi, koordinaturi ta' gruppi kollon pozizjoni komuni u għahna ħsibna li ma jkunx hemm forsi pozizjoni komuni għal membri mhux affiljati għaliex natura propju tagħhom u ma ma jkollhomx pjattaforma jew ideoloġija komuni. Però jaffi li nistgħu eh, nerġgħu naraw il ħaġa kumbenti tiegħek ħadnilhom ħadna nota tagħhom Ma nafx jekk hawn xi koordinaturi ħor li forsi jixtieq jitkellem dwar dan, però aħna ħan nippruvaw nimxu quddiem u naċċertaw li għadkom l-informazzjoni kollha u l-proċessi wkoll nikkonsidraw kollox tixtieq terġa' titkellem fil-qasar jekk jogħġbok. Skużani, Iva, ħajkolli nerġa' nitkellem. Naħseb inti għattiju tieħu approċċ kostruttiv u ta' dan nirringrazzjak. Pero ma nafx it-tajt bija ġvinti għattajt li nkun għammek bħala servatur, ġifiri nistaw nattendu ma ma nitkelmux. Nasab li danajdu li inti tista tibbat membru ta' sekretarjat tijak biex jattendi, miex għat nissuġġeri li għandak tkun inti nifsek prezenti għemmek bħala osservatur. Pero dal-istadju ma nistax jina nej ħaġa kontra il-deċizjoni ġat tieħdet forsi koordinaturi jkunu jistgħu jiddiskutu aktar din il-ħaġa. Ġifiri, jiena ħanibqa nimxi b'aktar mod inklusiv possibbli, però dejjem nżomm nżommu f'moħħna deċiżjoni li ttieħdu. Jekk jogħġbok daqsxejn paċenza bina fuq din il-ħaġa, għax din hija ħaġa li tittiġi diskussa fil-Parlament kollu kemm mhux dal-Kumitat biss U naħseb li tista' tifhem li jkun aħjar li il-kumitati kollha jimxu fuq l-istess regoli u mhux noqogħdu nagħmlu l-affarijiet differenti fil-kumitati differenti għax dak kien l-ispirtu li bih ittieħdu id-deċiżjonijiet. Regoli huma regoli. Jekk inti sodisfatt nista' ngħaddi għal punt 8 fuq l-aġenda u dan huwa skambju ta' opinjonijiet dwar il-prioritajiet politiċi għas-seba leġislatura naħseb il-membri tqasmulhom dokument tqasmulhom dokument imħejjem is-sekretarjat illi fih hemm dak kollu li aħna nafu dwaru li probabbli ħa ikonna niffaċċja f'din il-leġislatura lan ta' dan id-dibattitu huwa li nkunu nistgħu nevalwaw xem u li ma minnhom għandhom priorità għalina jekk tixtiequ tajdu pereżempju li jkun hemm eh, rapporti ta' inizjattiva propja u affarijiet bħal dawn, allura intom tistgħu tipproponuhom. li jiġri wara dan id-dibattitu jina nikteb ittra li l-konferenza tal-presidenti ta' komitati dwar il-prioritajiet tagħna u najt fil-qosor dak li intqala hawnhekk. Din ovvjament ħanqasmuha wkoll il- koordinaturi għal konsulta u elaborazzjoni wkoll koll neċċekkjaw niverifikaw li kollox huwa korrett ġara darba din taħdi għant il-konferenza tal-presidenti tal-komitati naħsbu li mbagħad timxi għal prezentazzjoni tal-prioritajiet tal-parlament. Ġifri hemm raġuni wara dan kollu naħseb illi bħalissa nafu li regolamentazzjoni finanzjarja hija priorità. Għalhekk jiena ġifieri nkun lesta wkoll niftaħ id-diskussjoni u jaf illi ċertu punti li għedin għawnek u li nishtiqu niddiskutu ħajħejjin anki għad-dibattitu li ħajkollna aktar il-qoddim mal-Ministri tal-Presidenza Svediża għaliex huma wkoll ħajkunu jridu jiddiskutu dawk il-punti urġenti u ta' priorità li għandna hawnhekk dak daqsxejn sfond mela qed inħares l koordinaturi tixtieq inti sur Garzes għandek xi ħaġa xtajt jew tixtieq li jitkellem xi ħadd l-ewwel. Grazzi ħafna, fil-qosor ħafna bħalek aħna naħsbu li dak kollu għandu xaqsam mal-regolamenti huma kwistjonijiet importanti importanti ħafna. Anki il-follow-up ta' dawn id-dispożizzjonijiet ta' Basil 2, eh, et nara li ġifiri li dan kollu se diskutuh fix-xhur li ġejjin, jiena naħseb li ċittadini tagħna hemm bżonn inkunu ċari, hemm bżonn noqogħdu attenti u nagħmlu kollox fil-perspettiva tal-kriżi kif smajna dalodu mill-kollegi eh, Amerikani nafu li biex namlu analizi u studju ta' rridu l-ħin, imma ċittadini qed jistennew. Ġifiri, għalihom għal-benefiċċju ta' ċittadini, irnoqdu attenti li ma noqogħdux intablu l-affarijiet bla bżonn. Imma l-bqija għandak li huma prioritajiet kulħadd qed jaqbel li dawn huma prioritajiet jiġifieri regolamentazzjoni minħabba l-kriżi u il-follow-up sabiex dawn il-miżuri li niġġeċidu dwarhom u mbagħad jiġu implementati hemm bżonn li nkunu effiċjenti u pragmatiċi fix-xogħol li nagħmlu għax illum dan iktar importanti minn qatt qabel. Ġifri, mux noqodu noħolqu ir-regoli, imma naraw li regoli li namlu jkunu verament jistaw jitħadmu. Grazzi. Thank you. Mr. Bowman. Uh, Sir Bowman, grazzi, Sr. President, jena naqbel perfettament mal-kellim ta' qabli. Jak nat daqxejn titwila ta' dak li intom niżiltu hawnhekk l-attivitajiet li għandna fuq l-agenda. Ma sibx li aħna qegħdin f'pożizzjoni fejdu nazu xi disa prioritajiet jew xi ħaġa hekk ħafna xogħol ovvjament jekk iridu namlu tajjeb ix-xogħol tagħna, però xtaqt nieħu l-opportunità biex insemmi żewġ affarijiet partikolari. L-ewwel il-bżonn illi nagħmlu x-xogħol leġizlattif neċessarju. Aħna qegħdin fil-bidu ta' din il-perjodu leġislattiv Dalodu kellna sħabna Amerikani hawnhekk u naħseb hemm ħaġa waħda li nixtieq nisħaq. Naħseb illi ir-riżorsi finanzjarji u umani li għandna għad-dispożizzjoni tagħna jew bħala membri individwali jew inkella bħala kumitat ma jinsabux f'pożizzjoni illi e, jiffaċċjaw dawn l-sfidi kollek tħarsu lejn l-Istati Uniti taraw differenza huma għandhom ħafna iktar riżorsi, għandhom biżżejjed riżorsi biex l-attivitajiet tagħhom jagħmluhom b'mod responsabbli. U jiena nkun grazz ħafna kieku Sinjura President tipprova tintervjeri biex il problema nsolvuha. Dik kienet l-ewwel problema mela li għandi. Jiena naħseb li f'ħafna każijiet għandna bżonn l-esperti u għarfien espert u l-esperti ma jridux ikunu biss lobbyists. Ma tistax inti ġib l għarfien espert minn nies li huma direttament effettwati mill-leġiżlazzjoni tagħna, rridu nagħmlu d-deċiżjonijiet tagħna blaqal u għalhekk għandna bżonn l-esperti adattati. Ħaġa oħra, Għanna bżon ta' regolament ta' suq finanzjarju adattat, pero rridu nħarsu kol lejn il-lat makroekonomiku tal-attivitajiet tagħna, irridu ukoll niftakru f'dan il-lat tal-mandat tagħna mhux sempliċement ninsuhom Mela il follow-up tal-pjan tal-kupru, idu namlu il segwitu kol ta' Bazel 2 u rridu naraw xħireċ mill-inċentivi li għedin jamlu li għedin joffru l-istati membri biex l-ekonomija jerġaw eh, isaxħuwa. l izbana t-nejn u koll irrit jitħol fis-seħ. Għanna bżon ta' strategija wesa għal l-irkupru fil-periodu leġislattiv li jmiss jista' jkollna rapport forsi ta' inizjattiva propja fuq il-makroekonomija, fuq l-istrateġija tal-Lisbona ta' wara l-2010, eh, mlini gwida anke ta' politika, etc. Naħseb illi il- Linji gwida ta' politika għandhom ikunu il-suġġett ewlieni f'dan il-komitat ħajkonna bżonn ta' opinjonijiet dwar dan. Tkellimna dwar il-pakketti tal-linji gwida fil-passat, però ma nistawx nifmu eżattament kif dan il-Parlament jista' jibqa' bil-Lisbona tnejn ma nafux jkun se jkun hemm xi grupp ta' ħidma separat fuq l Lisbona tnejn ma nafx se jkun hemm xi overarching committee ma nafux kif ħajaħdem dan. Forsi din hija ħaġa li tistgħu tinkluduha fl-ittra tagħkom. Taraw kif nistgħu nkunu flessibbli u nqajmu dawn il-punti anke fil-konferenza ta' presidenza. Grazzi, jena nista' ngħidilkom il biraħ kelli laqa ma' Kbisarja Almunja u hemm rapport li hu ħaj jippreżenta fil-laqa miftuħa tal-koordinaturi probabbilment fil-15 ta' Ottubru. Iġifieri anke minn dak il-lat jaff li konna xi aġġornament dal-waqt. Però ħadd nota tal-punti li għamilt u Iva, għali. Grazzi ħafna, Sinjura. Jiena ma tantx għandi affarijiet għal kollox qisu. Imma barra din l-agenda li hija mimlija ta' zbajda, aħna nixtiequ li fil-ġemat li ġejjin li nżidu wkoll dawk il-mistoqsijiet li jridu jitpoġġew lil dawk il-nies li huma kandidati biex isiru kummissarji. Dan huwa importanti ġifiri eh, rridu niftakru li se jkollna l kummissarji jew kandidati għal kummissarji u d ħadna nota ta' dan. Grazzi, President, jena naħseb illi apparti il-lista ta' proposti normativi hemm xi suġġetti li dan il-Kumitat għandu jagħti ċertu priorità għalihom u dan għandhom x'jaqsmu mal-effettività ta' l-għajnuna finanzjarja u u koll il-pjaniet tal-kupru. Mela, jina naħseb illi malar kem jista' jkun u fil-qafas tal- xoq tal-affarijiet monetarji rridu naraw li huma l-miżuri illi għanna bħalissa għad dispożizzjoni u li dawn għaddew għand il-konsumaturi reperkussjonijiet tagħhom u l intraprenditori du naraw xinu il-pjan ta' rkupru tal-Bank Ċentrali Ewropej biex fil-fat nirkupraw dawn l-ammont ikbar ta' flus minajr ma namlu eh, xi ħofra ta' inflazzjoni bħala konsegwenza. Rigward il-politika budgetarja, kif il-membri hawnhekk jafu, fl-2005 kien hemm il-pat ta' skabbir meta il-Ġermanja u Franza kellhom diffikultà biex jimxu mar-regoli tal-patt tal-stabilità. Dana issa kollu ipprovaj bi kbir. U irrid nkun naf il-pjanijiet tal-Kommissjoni x'kienu u x'kienu l-ispejjeż li daħlu għalihom l-Istati membri biex jindirizzaw domanda interna u kemm kien kien hemm effettività anki minħabba din il-kriżi għax naħseb kien hemm ċertu stati membri eh, ħarġu ħafna flejjes bla ma jafu eżattament għal xiex. Imbagħad ħaġa oħra importanti ħafna u li għandha x'taqsam ma' dak li rajna dal-għodu ċoħe l-rekupru ta' sostenibilità fl-Amerika mi tkun faċli u laqas possibli politika budgetarja tradizjonali rridu naraw kif il-Kommissjoni taħseb li aħna nistaw nerġaw nġibu is-sustabilta budgetarja eh, ma indipendenti mill-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Ma nistawx ma natux kas il-pjanijiet li tiġa qegħdin jiżviluppaw u li ħajjidħlu fis-seħ fl-ewwel ta' eh, jannar qed naħseb mod partikolari fl-Lisbona tnejn ukoll hemm strateġija għal sena 2011-2021 u anki il-parlamenti nazjonali jridu jaħsbu fuqa din il-ħaġa, anki aħna rridu nifukaw fuqa jekk irridu nirkopraw il-kompetittività tal-ekonomija Ewropea. Naħseb illi aħna kollha nafu illi eh, l-Istati Uniti ħajna xilom jelbudu il-kriżi qabilna sew dal-ħodu għacċennajna daqxejn u koll għal-fett illi aħna u koll nafu li l-ekwilibri makroekonomiku dinjien ikkontribwixxew għall-oriġni u għall-accelerazzjoni tal-kriżi u naħseb li jdu nitkellmu wkoll fuq din fuq dan is-suġġett. Jina Naħseb li dina ħatkun ħajkun suġġett ukoll li ħadd tiġi diskussa fora internazzjonali okej oħrajn. Iġi dak kienu suġġetti li jiena xtaqt insemmi jiena il-Kummissjoni naħseb li tista' tieħu wkoll inizjattiva propja f'dawn is-suġġetti u għandna nistennew bil-ħerqa wkoll biex naraw kif ħajjiżvolġu. Grazzi Sven Gigold. L-ewwel nett aħna naqblu li teżisti vera lista twila ħafna tal-affarijiet xiridu jsiru u grazzi lis-sekretarjat ta' tħejjija li saret naħseb li għal ħafna punti. Dan jippermetti li jkun hemm id-dibattiti adattati li mbagħad jiġu marbuta mar-rapport suġġerit u direttivi li aħna jdu niddeċidu dwarhom jew nikkumentaw fuqhom. Hemm żewġ affarijiet li ħan nixtieq naraw fuq il-lista. L-ewwel nett, jekk ma hemm l-ebda proposta minnaħa tal-Kommissjoni dwar il-Common Consolidated Cooperative Tax Base, ma nafux jekk dan nafsi xi ħaġa ħna naraw inizjattiva fuq l situazzjoni attwali fil qassam ta' tassazzjoni korporali. Aħna għandna impass fil- kodiċi ta' kondotta fit tassazzjoni eh, tal-negozju jekk hemm xi proposti li ħassir naħseb illi il-kumitat tagħna għandu jkollu xi inizjattiva hemm ukoll il-kwistjoni ta' eh, l-għanjuna statali u appoċ il-pajjiżi u appoċ minnaħa tal-fondi strutturali u idealment ukoll appoċ fil-qafas ta' flus antikrizi. Naħseb li tkun ħaġa tajba kieku l-kumitat jew permezz ta' studju jankella rapport ta' inizjattiva jevalwa l-effett tal-flus pubbliku fuq banek u atturi oħra fl-isfera finanzjarja, fl-qasam finanzjarja, rridu naraw x'tib ta' poċċinata u x'sar bih dan. Nafu kol li hemm ħafna ċifri żbaljati għaddejjin, nafu kol li ma kienx għatem evalwazzjoni fid-dettall nafu koll tkun ta' interess kbir għal pubbliku. Fl-ħarnet, Rigward il-Capital Requirements Directive, naħseb li diskussjoni li kellna mal-kollegi Amerikani fuq il-kwestjoni għal too big to fail, too big to rescue, għammek il-komitat irrit ikollu diskussjoni fil-font dwar li ma mekanizmu politiku jgħin sabiex naċċertaw illi ma jkollna qatt iktar nerġgħu nappoġġaw il-banek sempliċement għax daw qatt ma nistgħu nerġgħu nippermettulhom li jfallu. U din hija kwistjoni illi tikkonċerna ħafna lil pubbliku, din hija kwistjoni dwar l-allokazzjoni eh, tar-riżorsi u hija kwistjoni li rridu niddiskutuha sew bis-serjetà meta nitkellmu fuq il-Capital Requirements Directive. Sorry, I, I'm having difficulty. Skużawni, għandi ta' xej problema biex naqra l-handwriting tal-segretarjat. is sor Schmidt, ek joġbok. Grazzi, Sinjura President, jena nishtiq nkun naf dwar x'memx dan id-dokument għaliex mill-esperjenza tiegħi l-aġenda sena l-oħra tant kienet memlija li ma konniex nafu x'ser nagħmlu. Naħseb li riżultat ta' din il-kriżi u fil-fatt li ma nafux x'tip ta' inizjattiva għandna nieħdu la fl-Istati Uniti u laqas fl-Ewropa għal daqstant naħseb li rridu noqogħdu attenti meta najdu xana namlu issa. Idu nkunu lesti li konna inizjattivi ġodda u mux niprovaw niblokaw l-agenda tiħa sentejn li ġejjin. Għalix naħseb li dan ma jkunx għaqli u rridu nieħdu azzjoni kif xira u ta' malajr meta l-kwistjonijiet u rapporti jibdew joħorġu. U Nispera li l-Kummissjoni tagħmel l-istess. Naħseb li tistgħu taraw minn hawn għaw 20 eh, inizjattiva ta' kodeċiżjoni u 11 il-inizjattiva eh, oħra. Dawn huma ħafna. Vera, mek raġun, issa fuq il-lista li minn sandi Sinjura Wimburn. Grazzi. Naħseb li kolli naqbel ma dan għandna aġenda kbira ħafna u għalkemm jiena membri ġdid u għandi ħafna ħeġġa, naħseb li din hija aġenda twila ħafna. Jidher li għaw xi qasijiet, nuqqasijiet li tkellmu dwarha mill membri bħal pereżempju leġislazzjoni tal-bonus, kif nagħmlu l-iskemi tal-bonus, hemm nuqqas ta' flessibilità biex impoġġu eh, affarijiet ġodda fl-aġenda minħabba li l-aġenda hija twila ħafna però naħseb li eh, għanna bżon inkunu nafu li ser jkollna bżijat ħin biex niddebattitu, niddiskutu dawn eh, eh, direttivi li huma ta' importanza kbira jkollhom ċirkustanzi ħżiena jekk aħna ma nimxux tajjeb. Nixtieq insam si lil dawk li ilhom hawnhekk f'dan il-Parlament kif għanna poġġu dak kollu li jedna dal-ħodu fazzjoni kif nistaw mex regolazzjoni globali u ma naġlux biex eh, u namlu affarijiet sew minn ma għoddu naġlu zdejiet. Issa għandi is-sur Clint jogħġbok. Grazzi, Signora President, jiena nappoġġa dak li qalu kelli moħra ta' qabli. L-idea ta' Bulman li konna rizorsi eh, xirqa u bir rizorsi limitati li għanna jridu allura nużawhom bl-aħjar mod. Sekretarjat għandu għal daqstant jikkonsidra x'tip ta' rapporti, miżuri, proposti leġislattivi kienu ta' suċċess fl-aħħar ħames snin. U dan jirrikjedi li nikkonċentraw fuq li mazzjonijiet għandhom li jenataw priorità. Umbat, biex bekk nkunu nafu minn qabel li ma se jkollhom influenza politika ta' vera. Issa dik dawn miex 20 kodeċiżjoni jew 18 ma tagħmilx differenza. L-importanti hija li naħdmu fuq it-tajbin. Dawn kollhom inizjattivi interessanti Però l-impressjoni tiegħi f'dawn l-aħħar ħames snin kienet li aħna nipproduċa ħafna rapporti ta' inizjattiva li kienu ferm interessanti li mbagħad spiċċaw fil-kxaxen u ma tajniex kasom. Għal daqstant minħabba riżorsi limitati li għandna ma rridux nerġgħu nirrepetu dan l-iżball, rridu nużaw ir-riżorsi tagħna b'mod tajjeb, mhux nirproduċu rapport li mbagħad ma jkun kiseb xejn irridu naħdmu fuq affarijiet li sikollhom effett politiku dejjemi. Kif qal is-sur uh, Garcia Margallo, aħna irridu narfu li ħafna stati membri għandhom proċeduri ta' deficit għom għaddejjin minħabba li ma segwewx il-kriterja ta' Maastricht per eżempju. Dan jista' jigrava fis-snin li ġejjin u allura il-kwistjoni kollha tal-kriterji ta' Maastricht u eh, il-kriterji tal-istabilità mxter tkun edha fuq l-agenda. U allura qabel ma dan jiġri, irridu nagħmlu pożizzjoni ċara biex naraw fej qegħdin fir rigward ta' dan il-patt għaliex imbagħad din se tkun deċiżjoni deċiżiva, kwistjoni deċiżiva. Il-membri tal kussel tal-ministri jibdew jagħmlu l-deċiżjonijiet eh, tagħhom, jagħtu l-proposti tagħhom, allura l-influenza tagħna mbagħad tisir żgħira ħafna. Għal daqstant, irrid ngħidilkom li din kwistjoni li rridu ninkludu. Hemm xi ieħor li jixtieq jitkellem? M'għandix xiktar il ħat fuq il-lista? Grazzi ħafna għal dawk il-kontributi. Iva għanna kelli oħra. Grazzi, Signora President. Nishti um, insemmi żewġ punti. Jiena naħseb li għanna ħafna xogħol. U għallura ma nix nżidu xogħol. Però hemm xi punti li rridu nittrattaw l ewwel net il-konklużjonijiet li nistgħu nħorġu minn din il-kriżi aħna tkellimna ftit wisq ah, dwar il-fatt li ħafna stati membri kellhom bżonn għajnuna tal-Unjoni Ewropea biex eh, joħorġu minn din il-kriżi. Kien hemm pereżempju l-Ungerija, l-Estonja u r-Rumanija. Għal daqstan naħseb li jkun vera importanti li nidentifikaw il-kawża ta' ta' daw l-affarijiet ta' din is-sitwazzjoni vera ħażina. Naħseb li probabbilment kien hemm raġunijiet interni għal daqstant irridu naraw kif l-Unjoni Ewropea trattat din dawn il-kriżi, il-kriżijiet u jekk il-metodi użati kienux konsistenti u jekk kienux applikati kif suppost bl-istess mod. Nixtieq ukoll inqajjem dan il-punt il-ġimgħa dieħla meta nintaqgħu mas-sur Trixxe Jiena qed naħseb li l-istati membri barra mill-żona euro ħarġu state bonds li ma ġewx aċċettati għal finanzjament mill-Bank Ċentrali. Fil-każ tal-Iżvezja però u tad Danimarka dawk l-state bonds huma aċċettati mill-Bank Ċentrali Ewropew li ifisser li hemm qisu tip ta' diskriminazzjoni bejn il-pajjiżi li mihomx parti mill-żona euro. Issa fid-dawl tal-kriżi ekonomika nistgħu eh, naraw disparitajiet eh, simili bejn l-istati membri għal daqstant dan għandu bżon ta' xtib ta' analizi, jaħtieġ analizzaw. Umbat, hemm ukoll punti dwar l-evażjoni tat-taxxa u frodi tat-taxxa u nafu mill-komunikat tal-Kummissjoni li 39.3% ta' revenues tat-taxxa jisparixxu fl-Unjoni Ewropea u għajmu ħafna suspetti ta' frodi ta' taxxa. Għal daqstant naħseb li hemm bżonn ta' analiżi biex nirrapportaw li ċittadini tagħna xamilna f'dan, f'dan il-qasam matul il-mandat tagħna. Grazzi. Aw xatt jor jixtieq jitkellem? Sir Clinton? Grazie. Nixtieq eh, nkompli ma dak li qal il-kellim ta' qabli mill-gura il-Latvija l-Ingerija r-Rumenija skont wieħed wieħed disa ta' trattat irċevew eh, għajnuniet u rridu nkunu nafu dwar il-konsekwenzi soċjali ta' din l-għajnuna. Aħna kellna bosta eh, proposti u rridu naraw din il-proposta inkluża wkoll. Ġifieri konna xi tip ta' rapport biex naraw x'impatt kien hemm. Mbagħad irridu nikkonċentraw fuq dak li kkawża l-kriżi u kif se nittrattaw il-kriżi. Aħna mill-partit tagħna nixtiequ nikkonċentraw fuq dan. Grazzi. Tajjeb, is-sur xikluna jekk jogħġbok. Punt ta' kjarifika. Qed nara fil-Macron Communications hemm rapport tal-Jura Area, però m'hemmx eh, mniżel il-rapport annwali tal-ICB għall-istess sena. Is-soltu ikun hemm rapport annwali tal-ICB innifsu u mhux jataw. Tajjeb, issa ninkluduh. Ma minnu dan ir-rapport, dejjem ikun hemm dan ir-rapport. U għal daqsan tajjeb najdu li xikultant ikonna limitu fuq eh, numru ta' rapporti u ġili naqdu dawn rapporti fl-imkien. Eh, Madam Chair, what does it mean that the ECB e is... Il-rapport tal-ECB u parti mill mm, il-initiative report dak li qed fisser, Signor President. Iva, għanna l-statement annwali tal-euro u l-rapport annwali fuq eh, l-euro area, għed inkopru kol l-rapport tal-ECB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 Jekk tippermettili biex nikjarifika ħabba li l-kollega tiegħi għandu raġun. Ir-rapport annwali fuq iż-żona euro huwa rapport fuq l-iżvilupp ekonomiku tal-żona Ewro waqt li r-rapport tal ecb huwa rapport fuq il-politika tal-istituzzjoni għal daqstan tal-lura dawn ma jistawx jiġu maqdin f'rapport wieħed. Forsi allura tista' tikkjarifika jekk f'dan il-każ ir-rapport tal ecb għadux fuq il-lista tar rapporti ta' inizjattivi tagħna U naħseb dik kienet id-domanda tal-kollega tiegħi, Iva, nista' nikkjarifika dan huwa l-każ. Naħseb li aħna ħadnija bħala xi ħaġa normali għaliex dan ir-rapport dejjem ikun hemm is-soltu. Nixtieq immur lura għad domanda ta' qabel. Komissjoni. Fil-każ li jkun hemm komunikazzjoni mill-Kummissjoni fil-każ ta' Zona euro pereżempju u s-sitwazzjoni ta' strateġija ta' Lisbona huwa possibbli nevitaw il-rapport ta' aħna jiġi konsidrat bħala eh, rapport ta' inizjattiva għaliex ikun biżejjes pereżempju jkun il komunikazzjoni ta' ta' sabiex dan il-kumitat ma jkollux għalfej joqgħod jaħli eh, ħin prezzjuż. I have understood this. I, I, I'm told. Iva, fimt. U għaluli li fil-passat provajna nagħmlu hekk, ma rnexxilniex, però dejjem nistgħu nerġgħu niprovaw. Għalda stanzi se nipprova nara x'nista' nagħmel. Hija problema vera. U bħal Per eżempju, aħna diġa ftemna li fil rigward tal-rapport tal-kompetizjoni kien hemm komunikat ieħor li kellu joħroġ u allura se nikkombinawhom daw flimkien. Hemm xi affarijiet li tista' tikkombina oħrajn le u xi kultant ikun daqshekk ikun xi ftit diffiċli biex taqgħad ir-rapport ECB ma' affarijiet oħrajn. Nista' ngħaddi għall lista tal-kelliema. Is-sur Padar. Grazie, signor President. Eh, eh, Majandusraskuste leevendamiseks eh, erakorrali. Aħna applikajna għal lajnuna għajnuna ta' l-Unjoni Ewropea għalu biex jgħinuna mill-problemi ekonomiċi, pero jiena nistanajt li dan mux il-kas tal-Estonja, aħna ma' mill-nixek, aħna waqt iż-żminijiet tajbin kellna bizzejiet riservi Faddalna il-reservi un u mbagħad użajnihom waqt żmien ta' kriżi. Grazzi. That correction noted. Um... Tajab, grazzi, ħadna nota ta' dik il-korrezzjoni. Staqt namel żewġ punti. Waħda hija dwar ir-rapporti ta' inizjattiva, naħseb li l-istorja ta' dan il-kumitat juri r-rapporti ta' inizjattiva jistgħu jkunu effettivi jekk ikollhom deċiżjonijiet ċari biex jitolbu lill kummissjoni biex tieħu inizjattiva hekk aħna naqblu fuq dawn l-affarijiet allura dawn ikunu effettivi iva għal daqstant jiddependi ħafna minna biex bejk inkunu nistgħu nieħdu l-inizjattiva. Issa dwar kwistjoni ta' eh, l-istat tal-finanzjamenti pubbliċi aħna naqblu ma tħassib U kif iddeċidejna waqt il-laqa tal-koordinaturi dan ser jiġi wkoll inkluż fir-rapport ta' l-istat tal-żona u naħseb din ser tkun waħda mill-kwistjonijiet ċentrali li rridu nindirizzaw. Din kienet xi ħaġa li diġà diskutejja dinja fil-laqa tal-koordinaturi. Grazzi ħafna issa għandi sur Stalian. Grazzi, Signor President dwar il-kwistjonijiet makroekonomiċi u r-rapport ta' zona euro, nixtieq nafasizza l-punt li il-pajjiżi kollha li daħlu fl-Unjoni Ewropea fl-2004 u fl-2007 ikkommettew ruhom li jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jadottaw l-euro. U naħseb li dan ir-rapport fuq iż-żona euro għandu jiffoka fuq ukoll fuq uh, l-istadju ta' dan il-pajis, ġifiri kem dan il-pajis u għal-est u preparat biex jaddotta l-euro. U l-aħħar kelli ma xrit la' il-lista u għassur Wengok. Iva, il-kollegi li insistu fuq il-fat li nitrattaw eh, kwistjonijiet makroekonomiċi għandhom raġuni għamlu hekk. Għax huwa minnu dan li din hija eh, narridu naraw eżattament fl-istrateġija ta' Lisbona, l-Lisbona wieħed, laqas biss eh, konna semmejniehom jew meta semmejnihom ma kienu xirqa. Speċjalment imħabba fil-qafas ta' fil-kuntest ta' tkabbir ekonomiku Issa fuq politika tal-budget u anki monetarja, ħafna stati membri se jkollhom bżonn li jkollhom ċertu marġni ta' manuvra sabiex ikunu jistaw jeffettwaw il-pjanijiet ta' rilanċ li huma ambizjużi ġifiri eh, kif nafu mill-G20. U eh, l-kollegi li qed jitolbu dibattitu fuq il-patt ta' stabilità għandhom raġunu koll li nagħmlu dan huwa importanti li f'perjodu ta' reċessjoni narawx qed jirrestringi l-ekonomija tagħna għax ċertu restrizzjonijiet jistgħu joħon u itkabbir. Anki ġifiri il-problema ta' taxxi għalhekk il-patt ta' stabilità jekk nżommu miegħu kif suppost jista jġiel lill-istati biex ikollhom deficit akbar. Mhux għax mhux suppost jaħdem so, imma ma jkollhomx eh, ma jkunx hemm instrumenti tajbin biżejjed li wieħed jista' jisfrutta kif suppost. Issa fuq il- Meta wieħed jitkellem fuq il-Bank Ċentrali, xi eh, eh, pajjiżi bħall-Ungerija, anki jekk skont l-istatuti dan suppost hija xi ħaġa projbita, mbagħad għalhekk hemm bżonn li noħolqu dibattitu fuq ix-xogħol tal-Bank Ċentrali Ewropew. Għax jekk aħna rridu verament nwettqu dawn il-pjanijiet ta' rilanċ ambizzjużi, il-bank Eh, ċentrali li toqgħod attent għax anki rati tat-taxxi eh, li għandna f'ċerti pajjiżi mhux se jkunu eh, sejkunu tajbin biżejjed, mhux se jkunu jreġġew. Naħseb li nistaw u kol niddiskutu ġifiri l-irwol il-Bank ċentrali jista' jkollha biex tiċċekkja id-deficits tal-istati differenti. Grazzi. Thank you very much. Um... Right, I think that, that, that concludes that. I'll just make... Grazie ħafna, nishtiq namel xi kummenti. Jiena naqbel ma' suġġerimenti li għanna naraw kif uh, nanalizzaw din is-sitwazzjoni gravi jew inkella meta s-sitwazzjoni eh, ta' organizzazzjonijiet kbar jisiru eh, ħafna problematiċi. Il-fatt u u għali ma kienx hemm biżżejjed eh, indikazzjoni ta' Għaldaqstant issa rridu nistennew li supervizuri tagħna u namlu din it-tip ta' checking. Naħseb allura li kun interessanti għalina li nuru uh, l-opinjoni tagħna f'dan il-qasam li wkoll jifforma parti minn politika ta' stabilità għaliex naħseb li l-kriżi uritna li hemm żmien meta il-politika tal-kompetizzjoni ma kienx biżejjed kien hemm żmien meta il-politika tal-kompetizzjoni u u l-politika ta' stabilità li turi x'għandna nagħmlu Um, biex uh, ma nitlux iktar fi kriżi dawn jistgħu marru f'direzzjonijiet uh, uh, kontrarji għal daqstant huwa importanti li ninvestigaw iktar biex naraw x'għandha tkun din il-politika. Pal, pereżempju, ma nippermettux ċertu mergers u takeovers fis settur finanzjarju jekk dawn ma jkunux uh, imqabla tajjeb minix najt li naħseb li dan huwa neċessarju, però jistgħu jkunu xi ideat li nistgħu nanalizzaw. Biex imur lura għandak li qalu ċertu nies, il-konklużjonijiet fuq il-kriżi aħna qed nistennew li ser ikonna kumitat li ser jiġi immexxi minn uh, Wolf Clint u ser jagħtina l-konklużjonijiet tal-kriżi x'ġara kif ġrat u minħabba li għandna ħafna pis leġislattiv dan il-kumitat ikun importanti li jkollna kumitat separatu speċjalizzat li jinvestiga dan u mbagħad jatina suġġerimenti. Aħna għadna qegħdin naħdmu fuq eh, x'ser ikun il-mandat ta' dak il-kumitat. Allura ser insaqsi lil kollegi għandna bżonn nużaw il-ħin tagħna f'dan il-kumitat u mhux nirrepetu x-xogħol li qed isir fil-kumitat ieħor. Nistennew li ser naħdmu fl-imkien f'kooperazzjoni mill-qrib. Issa meta niġu biex insemmaw leħinna hemm il-rapport tal-inizjattiva tal-Kummissjoni. U però hemm limitu U rridu namlu iktar użu mill-domandi orali u mistoqsijiet u mbagħad inkomplu bid-dibattitu fil-plenarja. Għax hekk ikonna dibattitu fil-plenarja dan jagħtina profil iktar orali u jagħtina jenna nirrispondu eh, għal xi kwistjoni iktar malajr. Aħjar milli noqogħdu nistennew xi rapport ta' inizjattiva sa ma jasal fir rigward tal-ECB eh, e u l-politika eh, nixtieq infakkarkom li għandna dialogu monetarju ma' Jean-Claude Trichet u dan ser ikun fit-28 ta' settembru u ser jatina l-opportunità li konem hemm skambju ta' opinjonijiet fuq eh, dak li ġara. Għal stant issa ser eh, nġbel konklużjoni ta' dak l-intqal u nabatulkom l-informazzjoni. Nirringrazzjakom tal-kontributi ta'kom u issa nistaw naddu għal l-ewel skambju ta' opinjonijiet fuq eh, il-fund managers alternativi ta' investiment għanna l-ewel sur Jean-Paul Gauzes u ser naddilu il-kelma biex jintroduċi s-suġġett. Merci, madam. Grazie ħafna, Signora President. Il-biraħ ġejt nominat il-rapporter Allura, l-lum mux sentikom il-parir aħari, anki għax fil-grupp tana, aħna irridu namlu xol fl-imkien ġifiri flimkien mal-rapporter, deputati kolla li huma tal-grupp tiegħi li huma interessati f'dan is-suġġett naħdmu flimkien sabiex noħorġu b'spożizzjoni komuni fuq suġġett diffiċli u għaliex huwa diffiċli. Ngħidilkom għaliex. Kif smajna dal-għodu mill-kollegi tal-Amerika, jgħiduna li mhux it-tort tal-hedge funds li għandna kriżi u għalhekk ma mhux qed nifmu għaliex qed nippruvaw li dawn nirregolawhom. Eh, disma dawn l-affarijiet smajnijom dal-ħodu. Imma mbagħad hemm l-oħrajn li jgħidu li ħafna mir-riskju fis-sistema li għandna bħalissa huma minħabba l-hedge funds għax dawn jinvestu fil-jinvestu bil-profit immedjat minn min flok ma jaraw ftit ir-riski u anki il-periodu ta' żmien li wieħed ikun jista' jagħmel l-investiment. U għalhekk hemm numru ta' punti li wieħed irid jiddiskuti l-ewwel nett, wieħed irid jarek nilimitaw xruħna għal dak li qed tipproponi l-Kummissjoni, ġifieri naraw jekk dawn il-fondi ta' alternativi ta' naraw jekk nifqux mal-managers jew kellha morru ftit lilin naraw ukoll jekk noħorġux passaport Ewropew kif qed edinna il-Kummissjoni li mbagħad wara tliet snin dan nkunu nis jiġu kommerċjalizzati prodotti li ma jkunux Ewropej punt ieħor huwa t trasparenza li eh, dwar l-użu ta' dawn it-tip ta' fondi dawn huma l-affarijiet kollha li rridu mhux biss niddiskutu ma wkoll nevalwaw. Dawk kollha li jixtiequ jingħaqdu f'dan ix-xogħol u jew kella jagħtu xi proposta jew xi idea, ovvjament Eh, idejna miftuħin biex mhux umbat nispiċċaw bil-proposta tal-Parlament tkun bizdik tal-dawk li kun qed jagħmlu lobbying. Dak biex eh, nintikom eżempju jiena il- l-lum fl-ofsinar eh, kelli talba minnant is-sidku ta' Londra li xtaq jintaqa' miegħi biex nitkellmu fuq il-hedge funds u veru li jina wkoll sindku imma sindku ta' pajjiż żgħir ħafna e, jiena minn Normandija u fejn qod jien il-pajjiżi m'għandu xaqsam xejn ma' Londra, allura ma stajx nimmaġina għal fejri tiegħi kun tagħteni żgur mhux mħabba xi twinning ma' Londra għax pajjiżi ħafna zaħir meta tqablu ma' Londra. Ġifiri, tajjeb li nitkellmu fuq affarijiet oħra qed niftħu dialogu il-kollegi li jafuni jafu wkoll li jiena b'dan il-mod naħdem meta jiena kont qed nitkellem kontrapporter fuq il-credit agencies u anki fuq eh, direttiva oħra. Jafu li jiena naħdem b'dan il-mod niddialoga man nies li huma konċernati fuq is-suġġett tajjeb li forsi anki mal-ewwel qari nkunu nistgħu naslu sabiex ma noqogħdux infettqu u nitilfu iż-żmien. Aħna nistgħu naqblu mal-fatt li liġijiet aħna regolamenti mardux nagħmluhom biex inkunu għamilnihom, imma rridu nagħmluhom biex verament immorru għall-aħjar. Dak kollu li rikelli xnejt, ovvjament jiena lest nilqa suġġerimenti tagħkom kollha u anki ovvjament ma' shadow rapporters jina les li naħdem bisħiħ mal-presidenza u anki mal-kommissjoni dan huwa eh, biċċa xogħol ta' natura teknika imma x-xogħol kull ma jmur se ikompli. Nista' nassigurakom, grazzi ħafna. Thank you. I will take Mr. Bullman yet. We don't have a shadow. Uh... Grazzi ħafna. Um, ma memx shadow rapporteur. Grazzi. Nixtieq nibda billi nirringrazzja il-rapporter għal kummenti li li huma fuq suġġett importanti ħafna mal-mod kif għalomna iqawilna qalbna. Dan is-suġġett ovvjament qed joħoloq ħafna interess fid-dinja tal-ekonomija, fid-dinja tal-finanzi. U għal daqstant, u importantissimu li aħna induru u naraw xinu ma r-rizorsi kollha tagħna li nistgħu nisfruttaw sabiex id-debattitu ikun ekwilibrat, ikun bilanċjat. Senjura President, forsi nixtieq nixbet l-attenzjoni għal fatt li kemm f'dan il-kumitat bil-rapporti ta' Lejner u Rasmussen. U rejna diġa li aħna kapaċi naddu rapporti fuq suġġetti diffiċli ħafna u kif intqal mill-kummenti dawn ir-rapporti ta' l-Owlin Initiative jistgħu mbagħad jiżvolġu u jisiru regolamenti. Dan minni aħna fil-passat U ovvjament dan it it-tina smin tal-qudiem jimmotivana biex naħdmu. Um, Forsi tiftakru qabel l-elezzjonijiet kien intqal li l-edeja ta' din il-leġislazzjoni ma jkunux biss ma jkunux għal fondi imma għal fund managers prioritajiet hawnhekk huma li rridu nevitaw li nkomplu jkompli sir dannu fl-ekonomija Ewropea, rridu nikkjarifikaw x'inhu huma r-rol verament tal-private equity companies u tal-hedge funds u rridu wkoll naraw li kollox jimxi fl-interess tal-ekonomija. Aħna rridu niżguraw li prodotti finanzjarji li jkun qed jinbijaw fl-Ewropa ikunu ta' standard għoli. Sabiex ovvjament dawn ikunu ta' benefiċċju għall-ekonomija Ewropea. Dawn se jkunu il-mod ta' kif se nkejlu aħna l-affarijiet. Nixtiequ insaqsu eh, affarijiet jaħarqu pereżempju trasparenza, leverage, li alternattivi forsi eh, jistaw jiġġeneraw. Rridu naraw li l-proposta tal-Kommissjoni tkopri dawn il-punti kollha. Nixtiequ forsi f'xi ċertu każi nsaqsu għal iktar informazzjoni, nagħmlu iktar kjarifiki, niċċaraw l-affarijiet u naraw li ma nħallux lakuni hawnhekk. Għalhekk, pereżempju, nixtiequ nevitaw li konna leġizlazzjoni mhux kompluta per eżempju fil-konfront ta' pajjiżi terzi. Rridu wkoll nikkonsultaw il-partner sana fid-dinja tal-ekonomika. Sabiex il-banek ma jkunux qed isofru zvantaċ imbagħad dan kollu rridu nazamena mod veru tajjeb. Ġifiri bekk se kollox dan id-dibattitu. Rridu wkoll intejbu regoli li qed tipproponi l-Kommissjoni, huwa ovvju. Li jekk laqdiet tal-konsumaturi u n-negozji jibdow jgħidu li rridu noqogħdu attenti, jgħidu li ċertu regoli jistgħu jkollhom konsekwenzi ħsiena u hekk imbagħad jipprovdu id data empirika Ovvjament, aħna daw nisbħal dawn irridu kol nisimawhom biex ikollna l-perspettiva kollha. Grazzi. Issa. Sinjura Sila. Catherine. Grazzi ħafna, Sinjura. Nirringrazzja rapporter, jina naħseb importanti ħafna li din id-disku dan dibattitu qed nagħmluh għax kont qed nibżal qasna naslu sal-erba' tajjeb li mexxejna dal-punt qabel naħseb li il-fat li kellimna b'tant sinċerita rapporter hija importanti għax veru importanti wkoll li meta qegħdin nikkonsidraw dan kollu nidentifikaw u nindirizzaw fejn huma l-ġufijiet sabiex imbidlu verament l-affarijiet sabiex anki regoli ikunu effettivi. Meta nitkellmu fuq lakuni, ehm, ehm, hawnhekk il-problemi jekk aħna ma naslux, il-problem se jkunu għar. uridu noqogħdu bajnejna miftuħin. Fl-Iskozja, ovvjament li jiena jiena Skoċiża, meta diġa tkellimna fuq il-private equity, il-hedge funds, kif qal tajb il-rapporter, imma direttiva tkopri wkoll strumenti ta' investiment oħra xi wħud minnhom li qishom jiġu implikati f'dan kollu. Għalhekk dan kollu wkoll iridu insemmuħ ħantikom l-eżempju il-kumpanniji ta' investiment li se f'dan kollu ma qatt ma kellhom x'jaqsmu, qatt ma kellhom tort f'din il-kriżi. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti ħafna naraw li ma noqtux ħażin entitajiet oħra u forsi anki l-lum nibdow ikonna indikazzjoni ta' timetable, ta' skadenzi, għawnek, għax il-ħina d-dej ġmielu, il-kollegi tal-liberali għalunna eh, wissuna li rridu nqodu attenti u naħseb li din il-leġizlazzjoni huwa minnu li ma rridux naġluha għax hemm ħafna affarijiet irridu xirridu nirriflettu biex din tisfolġi kif suppost. Naħseb li diskussjoni għada biss se tibda illum. Grazzi ħafna. Is-Sur Kenvin. Umbat is-sur Kamal. Je suppose que c'est moi. Naħseb li qed tgħid għalija. L-ewwel xtaqt ngħid li se nkun shadow eh, rapporter għal grupp tal-ħodor, Ġifiri se naħdmu flimkien sur Gozess. Tis Ovvjament aħna kuntenti li l-Unjoni Ewropea fl-aħħar se titkellem fuq dawn il-hedge funds u eh, il-private equity għalina huwa suġġett ieħor anki se eh, narawhom mbagħad iktar il-qudiem eh, dawn il-fondi spekulativi issa ilhom jiġu kritikati mħabba il-riski sistematiki li iġibu fid-dinja finanzjarja mill-aħħar ta' disajnijiet inna naraw li dan is-suġġett huwa kellu jiġi diskuss sabiex noħolqu leġiżlazzjoni dwaru. Issa bil-kriżi aħna rridu nagħmlu dan. Aħna nafu li dawn il-hedge funds mhux huma li ġabu l-kriżi suġġett li smajna dwaru dal-għodu, nasib qegħdin naqblu fuq dan, imma nafu li dawn huma kienu mezzi biex intużaw biex wieħed idur ma idur u ma jirrispettax ir-regoli. Ġifieri b'xi mod imur eh, eh, minn flok mill-bib jaddim it-tieqa u jasal għal fin irid jasal permezz tagħhom. Fl-aħħar se jkollna politika li nkunu nistgħu nwaqfu supervizjoni makroen ekonomika ma nistawx naffordjaw li aħna inħallu lakuni hawnhekk. U anki ġifiri l-hedge funds mumiex huma li ġabu l-kriżi, imma ovvjament kienu mezzi sabiex eh, min eh, huwa e, responsabbli setaw iduru mal-regoli. Għalhekk tajjeb li ħan indirizzaw din il-kwistjoni l-lum. Huwa wkoll importanti li aħna e, eh, nitrattaw dawn il-hedge funds għax dawn huma eh, mezzi riskjużi ħafna fil-qasam finanzjarju. Anki jekk dawn jirrendu ħafna, ovvjament jirrendu għax għandhom ikopru l-iktar riskju. Il-situazzjoni paradossali hija li ir-regoli s sista ma kienux jirregolaw fuq il-parti l-iktar riskjuża u naraw ġifiri Eh, meta wieħed jara x'inhija verament l-industrija vera, il-regoli l-ewwel ma jolqtu huma l-attivitajiet ekonomiċi li jkopru l-iktar riskji. U mhux il-maqbel maqlub kif jiġri fuq il-hedge funds. It-tieni paradoss huwa li għandna attività briski kbar li għal-jom ma kienx hemm eh, qatt ma tlabna garanziji minn eh, l-atturi minn eh, nies privati li kienu qegħdin jagħmlu dawn il-hedge funds. Ġieli dawn ma kienux qed jitilfu l-kapital tagħhom. Min kien min kien qed jiggarantixxi dawn il-hedge funds huwa t taxpayer U dan huwa importanti anki mhux biss imħabba ġustizzja ekonomika imma anki imħabba l-effiċjenza. Hemm bżonn iġifieri. Ehm, meta wieħed jixtri karozza hija ħaġa ovvja li kulħadd jaf li jkun irid dak li jkun ikrid ikollu ehm, assikurazzjoni. U fil-hedge funds nafu li mhux sewwa lil hedge funds il-garanzija għalihom l-assikurazzjoni għalihom huwa toħroġ mit-taxpayer. Ehm, fil-proposta fil-nsibu ta' direttiva fuq dan irridu naħdmu aktar il-grupp tal-ħodor se tagħmel jagħmel proposti iktar konkreti, speċjalment għal fatt biex il-regolament il-regoli għal hedge funds ma jibdux jiġu biss għal limitati għal eh, fund managers imma u koll kopru u kopru għom kolla. fuq id-direttiva rridu nkomplu naħdmu issa l-aħħar punt, ma rridux naħsbu li hemm forsi xi nies eh, da kontra jew favur in-negozji. Jiena intis ħafna ma kumpanija anki żgħar li qegħdin fil-attività ekonomika tagħhom qegħdin isofru imħabba din l-ispekulazzjoni, imħabba dawn il-hedge funds, pereżempju fuq il-prezz tal-materja prima. Jiġifieri irridu noqogħdu attenti biex ma nħaltux l-interessi ekonomiċi mhux biss jiġifieri inħarsu il taxpayer imma inħarsu wkoll interessi tal-SMEs, tan-negozji ikbar u anki il-kumpanniji l-kbar. Eh, naraw eżattament ukoll il-lobbying fej sejjer. Grazzi ħafna. Uh, thank you. Um, next time... Grazzi issa għandi li sur Kamal wara is-Sr. Clint. Grazzi, signor President, jien qed nitkellem bħala il-shadow rapporteur tal-grupp konservattiv. Jina naf li rapporter dejjem kellu approċ miftuħ u konxenzjuż ħafna. Bħala persuna li tirrappreżenta Londra, ovvjament ħankun interessat f'din il-proposta u aħna mħazbin illi ikun hemm limitu fuq il- eh, tkabbir ta' settur finanzjarju f'Londra anke fl-Ewropa. Ħanidilkom għalfejn qed ninkwita fil-mija tal-managers tal-hedge funds u 60% tal-private equity qegħdin f'Londra ġifieri il-kostitwenti tiegħi huma nkwetati dwar żan, però jiena jkolli ngħidulhom li dinja ħaġa tal-Ewropa kollha tad-dinja kollha. Ġifieri jiena hawnhekk nirrappreżenta Londra aħna l-esti kollu u ħarqana illi tellimna mill-kriżi finanzjarja u naċċertaw li regolamentazzjoni tkun kompluta tajba ma jkunx hemm laguni u ma jkunx hemm arbitraġ. Ġifieri f'dal għal din il fini jiena kontant il-Kommissjoni Eh, għammettis li l-hedge funds ma kawżawx il-krizi finanzjari naħseb li bżonn ta' dibattitu għax jisna qegħdin inħaltu il-hedge funds mal-venture capital u mal-private equity u importanti forsi li l-koll li nistudjaw daqsxejn italmu daqsxejn id-differenza bejn dawn jien qed nipprova nkun patronizzanti hawnhekk, però rridu naraw il-mod kif il-hedge funds jispekulaw kultant pozittiv u kultant mod negattiv imma hekk jagħmlu l-flus. Il-private equity hija fuq eh, iktar tul ta' żmien, pereżempju jekk ikollna pensjoni, il-pension funds huma investiti fi private equity, ġifieri fuq tul ta' żmien. U din aċċertaw li dan ma jkunx eh, ta' detriment għal eh, miljoni ta' ħaddiema u l-fond ta' pensjoni tagħhom madwar l-Ewropa. Nasab illi bejn Londra u ċentri finanzjarju oħra bħal Pariġi kull hemm daqsxejn ta' rivalità forsi mhux negattiva però, però jdu naċċertaw li ma din ma nispiċċawx illi nimbuttava il-kompletament il-barra mill-Unjoni Ewropea għaliex aħna nafu illi Delaware, Shanghai u l-Svizzera ehm, jishtiqu u koll li jisiru ċentri finanzjari gbar Dubai ma ninsawx laqqas, jidun għodu attenti. Jidun nifukaw u koll fuq dan kif jaffajt waċ ċittadini tagħna fl-Ewropa, kwalunkwe familja politika li niġu minna u maċinuma l-opinjoniet nazjali tagħna fuq private equity u hedge funds. Jekk taħsbu illi s-servizzi finanzjari huma xi saħta, naħseb li rridu kollha nħarsu daqsxejn kif dawn jaffettwaw l-Unjoni Ewropea kollha kemmi. U naħseb rridu nħarsu lejn ċertu effetti illi kunem l-industrija li effettwa li l-ħaddima mal-Ewropa kollha jiena mħasseb ħafna dwar dawn l-industrija ta' pensjoni wkoll li jiġu komprometti permezz tad direttivi. Xi eżempi li xtaqt nagħti huma li pereżempju meta jiena natkellem għal ħaddiema fil-kostituenza tiegħi kun jgħatmu l-kumpanija li kienet fi problemi u mbagħad kien hemm font illi ħa il-kumpanija fideħ u biddila il-kumpanija salvaw għal-ħaddima salvaw u kolleġ fida ma nidux u ħahna hemm miljoni ta' ħaddima li qegħdin jinvestu fil-futur tagħhom iwarbu dik id-daqsxej xi ħaġa meta eh, jiġu meta jirtiraw. Aħna ma nistax illi nillimitaw l-ambitu ta' illi dawn kun jistaw jinvestu biss eh, fondi Ewropej. Idu ħarsu kol l-struttura, per eżempju, servizzi postali u servizzi pubbliċi oħra daħlu fi public-private partnerships għanna bżon dawn il-fondi anki irridu illi huma joffru lna servizzi pubbliċi aħjar ma nixtuqux illi il-nilimitaw eh, l-abita li dawn il-fondi jtejbu anki il-servizzi pubbliċi. Naħseb li mill-ismajt sissa ħanatmu tajjeb hit fit, ovvja ħajkun hemm dibattiti u nuqqas taftej maħna politiċi x'tippretendu, però naħseb li jridu nżommu f'moħħna dwar il-konsekwenzi illi ma nkunux qegħdin nippjanawhom biex il proposta noħorġu bija ma tkunx biss tajba għalina bħala parlamentari imma għal kostituenti tagħna l-ħaddiema madwar l-Ewropa kollha. Grazzi. Grazzi. Enti Wolf. Grazie, Signora President. Ma naħsibx illi hija xi sorpriża li l-Kummissjoni ħarġet ilna bi proposti biex jirregolaw il hedfund funds daqshekk malajr huma iffukaw biss fuq punt wieħed mis-47 adottati jiena minn Frankfurt mhux minn Londra bħal kellim ta' qabli għalhekk forsi eh, wa l interess tiegħi li nattira eh, negozju eh, lejna mhux lej Londra. Però Iħi ċansi zumma li jispiċċa l-Svizzera xol ta' Londra mhux Frankfurt. Jina kontenti li kollega konservattiv tagħna Ingliż qiegħed jgħid li illi eh, l-Ingilterra hija parti attiva mill-Unjoni Ewropea qatt ma mettewa qabel ma kuntenta sew li qed nisma' ħallum. Ma kun flajr ta' ċertu nies li l-lum maw leħenom b'mod entusjast ħafna fuq dan fuq din il-proposta jiena jkolli ngħid li l-affarijiet mhumiex daqshekk ċari għalija. Għadin nitkellmu dwar proposta illi eventwalment jaf issir anki regolament. Jipprova jirregola l-fondi illi varjaw ħafna bejnietom l-għabdejna bid-differenza bej hedge funds u private equity, imma anki il-hedge funds mhumiex kollha l-istess, varjaw ħafna u ukoll. Għallek naħseb li l-approċ ta' kommissjoni hawnhekk fejn tatna soluzzjoni waħda għal kollox fijan fissajja problematika ħafna koll ma naħsbux li din hija soluzzjoni tajba u laqas meħatina riżultati li nixtiequ. jaf konna nużaw biċi differenti tal-leġislazzjoni għal kategoriji differenti tal-prodotti finanzjari u fondi, il-timetable li għanna u koll l-skeda. Nissuġġerixi li l-Konsil tal-Ministri kun jista' jiddeċi, ċe li l-Konsil tal-Ministri kun jista' jiddeċidi fuq di proposta f'Diċembru naħseb li ambizjuża żejjed. Għalhekk jiena ħan il li l-nifsi għalissa issa li ngħid li hawn kontradizzjonijiet fundamentali fil-proposta u issa xoħna hu illi naraw x'inhuma daw il-kontradizzjonijiet. Hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu fuq grupp ta' nies li qegħdin nippruvaw inħarsu permezz ta' din il-leġiżlazzjoni. U mhux daw in-nies kollha jaf ikunu deputazzjoni, protezzjoni qed nitkellmu ħafna drabi fuq dawk illi qegħdin jinvestu fisem iż-żar. U daw l-operaturi normalment ikunu jafu x'qegħdin jagħmlu. Rigward il-kategoriji differenti, nixtieq ngħid illi il-private equity flimkien mal-hedge funds dawar dawarnihom f'daqqa waħda qishom xi ħaġa tal-biża' settur diaboliku prattikament. Iva, kienem ħafna eh, problemi bihom, pero meta toqgħod qis ħolqu ħafna iktar imġid milli fil-fatt erdu, iġifiri għamlu kontribut tajjeb ħafna għall-ekonomija u għalhekk inħoss li huwa importanti ħafna li meta aħna niġu biex naħdmu fuq dan il-punt m'għandniex naħdmu taħt l-illużjoni li hawnhekk qegħdin naħdmu ma' kriminali f'dan il-qasam. Ovvjament, ir-regoli kultant irridu nifforzawhom naqra, irridu forsi noħolqu regoli ġodda, ma rridu nkunu realisti wkoll u f'dak li għandu x'jaqsam ma' pajjiżi terzi rridu nippruvaw niżguraw illi ma nwaqfux influssi Eh, tal-flus minn daw il-pajzi l-Unjoni Ewropea, jena ma nixtiqx noqot nidħol f'kwistjonijiet speċifiċi għax ikonna ċans iktar il-qoddim namlu dan, imma naħseb illi dak għandu xieqsa ma' deposit banks, naħseb illi l-ewwel rridu nistennew il-proposta tal-Kummissjoni, dina suppost kull lesta fi żmien tmien ġimgħat jisu f'ċertu każijiet ir-riski jekk naġlu wis jaf ikunu ħafna kbar kieku noqogħdu nistennew illi tiġi milli kieku nistennew li tiġi proposta sar jusit. Il il-flus ħames mit miljun thresholds ma nafx idu naraw daqsxejn naħsbu sew jekk dawn it-thresholds u Adattati għax jekk le aħjar ma jkollna l-ebda threshold ħagħuħra li miex daqsek ċara għalija hija kif din il-leġizlazzjoni ħa eżisti tikko eżisti ma' direttivi li għanna tiġa. Rridu nassiguraw li dawn kollha jaħdmu flimkien ma ninsewx id-dinja qed tissir aktar u aktar komplikata u rridu nevitaw illi nkomplu nikkomplikawa aħna. Imbagħad l-investiment alternattiv ukoll jekk aħna dottaw eh, regolament ta' dan it-tip dan jaf li jżid komplikazzjoni tant illi x-xogħol ta' kuljum laqas biss ikun possibbli għan-nies illi jaħdmu f'dawn is-setturi ikonna iktar burokrazija u inqas riżultati. L-aħħar punt tiegħi issa naqbel ma' xewqa tal nifhem anzi xewqa tal-Kummissjoni li jkun hemm trasparenza, però dan ifisser ovvjament li għandna bżonn aktar informazzjoni. Irid nkunu konxi tal-fatt li jekk radottaw aktar regolamentazzjoni dan jista' jfisser li ċertu fondi intuhom wis importanza ċerti fondi laqas bisuma mniżla fl-stock market issa jekk aħna ħan nitolbu informazzjoni dettaljata minn dawn il-fondi jekk nitolbuhom li jgħadduna informazzjoni li tkun ta' e, użu kbira kompetituri tagħhom, aħna nkunu qegħdin nbittu triq għal aktar distorzjoni tal-kompetizzjoni. Irridu noqogħdu b'sebgħinejn irridu naċċertaw li kull minn involut trade unions, impjegati, eccetera, u konsumaturi kollhom informazzjoni inkva dinja pożittiva imma irridu nkunu konxi li jista' twassal ukoll għal distorsjoni tal-kompetizzjoni. Nifhemx qed tagħmel tipprova tagħmel kummissjoni mhux qed ngħid jiena hawnhekk x'inhi pożizzjoni tiegħi dwarha però rridu naħdmu biex naċċertaw illi kollna leġiżlazzjoni illi tilħaq bilanċ bejn il-vantaġġi, l-iżvantaġġi, l-ispejjeż eh, oħra u li l-importanti li jkollna leġiżlazzjoni li twassal għal valur miżjud għan-nies li aħna nirrappreżentaw. Jina ħdimt ma' rapporter fil-passat u koll u kont shadow rapporter tal-liberali u l-estil nat il per naf li mista tkun bitċa xogħol faċli. Uh, if anybody else wants to speak. Grazzi, għax ħatiħor li xti jitkellem fuq dan id-dibattitu fi kasidu li jissa għandu kominanda. Luling, sinja Luling, Winburn, sinja Dati, sinja Ford, sur Apping. U jien bat nix nitlop il-komissjoni u kol biex t-kommenta għanna naġġu l-rapporter. Ġifiri lista nista naraqa ah, sinjuri. Iva, sawa grazzi, Astrid l-lingissa. Grazzi, sinjura, il-rapporter sur Gozes kellu raġun meta fl-introduzzjoni qal li dan huwa fajl huwa suġġett diffiċli u kontroversjali. Imma jiena mill esperjenzi li għandi ta' xogħol li għamel naf li se jasal, naf li se jkun rett u ġust. Il-fatt li jkun ġust hija xi ħaġa importanti anki għal rapporter fuq suġġettant jaħraq imma ovvjament diskussjoni se tkompli fuq tlaqa toħra u qabel naslu għal dan hemm bżonn li niddiskutu wkoll ċertu prinċipji għax inkella noqogħdu nduru mal-lowża u x-xogħol ma jkunx wieħed tajjeb li noħorġu biex. Mela, ejja naraw għaliex qed nagħmlu din il-proposta. Il-hedge funds anki jekk hawn eh, li qed jgħidu li eh, b'mod ieħor mhumiex responsabbli tal-kriżi finanzjari għalhekk m'għandniex aħna inwaħlu fihom u nikkastigawhom tajje il-Kommissjoni il tixtieq li tagħmilhom ċertu regolamenti imħabba riskju li jġibu magħhom imma mhux ta' kif jitħadmu ħażin. Hemm bżonn ikunu ċari fuq dan. Hemm bżonn ukoll li noqogħdu attent biex nibqgħu koerenti huwa possibbli anzi probabbli li dawn il-fondi ikunu jistgħu joqogħdu għal ċertu regoli imma rridu noqogħdu attenti li kull meta dan ikun possibbli din dawn ir-regolamenti l-ġodda jibqgħu koerenti anki ma' dak li jeżisti diġà speċjalment fuq l-OPCVM u anki id-direttivi li jeżistu diġa fis settur finanzjarju. Ejja, noqodu attent biex ma noqodux natu ħafna dettal biex nipruvaw nerġu noħol u situazzjoni finanzjara fejt tkun isa bil-kompartimenti, tkun isa naqtawa f'biċċiet għax inkella inkunu isna edin nimxu minajr direzzjoni. Il-suġġett il huwa kontroversjali nafuħ kumpless ħafna tqil hemm bżonn li noħol ukoll ħafna emendi sabiex il-liġi tkun il-proposta ta' liġi tkun waħda li tista' tiġi implementata. Hemm bżonn ukoll li inżommu ma' ċertu prinċipji ewlenin eh, li kienu l-qafas ta' kull ħaġa li bnejna sissa għandak li għandu xaqsam ma' suq uniku fil-kuntest ta' servizzi finanzjarji. Jiena, veru sorpriza meta nara li ċertu pajjiżi eh, se jipproponu li ċertu fondi li jiġu kommerċjalizzati f'pajjiżhom ikunu suġġetti biss għal regoli nazzjonali, ġifiri regoli Ewropej, ikunu biss japplikaw biss għal kummerċ li jsir bejn pajjiż u ieħor. Din i dan għalija u għalija wa kunċett bla bażi inkunu qegħdin nibdow il-mod ta' servizzi finanzjarji u ta' swieq finanzjarji. Naħseb li fl-opinjoni tiegħi rridu bil-fqawwa kollha nopponu uh, edajat bħal daw, inkella mhux se nimxu u jaqblinna nagħmlu xogħol ieħor fl-aħħar kemtejn fuq xi ħaġa iktar preċiża ma li se jkollha riperkussjoni iktar ġenerali, qed nitkellem hawnhekk fuq il kif se nitrattaw ma naġixxu ma pajjiżi terzi. Hawnhekk jiena nixtieq nappella wkoll issi nsibu soluzzjoni eh, bilanċjata bħal dak kollu li aħna nippruvaw eh, li għamilna sissa. L-Ewropa mhix xi fortizza li ma nistgħux nidħlu ġo fiha. M'għandix tkun laxkawis, Sur Klint jiena naqbel hemm bżonn li ikonna level playing field li nkunu ġusti u kunem kontroll kif suppost. li nsibu kompromess raġunevoli. Dawn kienu ċertu edejat ċertu prinċipi li jiena xtaqt naqsam ma'kom. Nista naqbel ma' ħafna frajt li ntqalu eh, minn Sur Klints, eżatt qabli mhux noqgħod nerġa' nirrepetihom. Speċjalment meta qal li ċertu affarijiet irridu intuhom iż-żmien li xirqilhom biex jiżvolġu. Għax inkella dak nistgħu nitilfu ħafna iktar milli nistgħu jaw naħseb li rritu kunem ħafna emendi sabiex din il-proposta tkun tista tiġi implementata, tkun tista tkun waħda effiċjenti u li bijan nkunu nistaw naħdmu. Ovvjament aħna ma' rapporter se naħdmu bisħiħ biex naslu għal dan kollu. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora Swinburne. Grazzi, kif diġa intqal ħafna tajjeb mill-kollegi qabli jiena diġa qalu ħafna mill-affarijiet li xtaqt ngħid jien ħan nitkellem biss fuq proċedura. Hekk qed nifhem so sabiex ikun direttiva li tkun tajba u li tkun wiesa kemm jista' jkun fl-abbozz ikun hemm l-impact assessment eh, ta' tip ekonomiku. U jiena bħala membru ġdid eh, provajt ikolli kopja imma mill-lider ma teżistix għal din id-direttiva tal-Alternative eh, Fund Managers. L-impatt fuq il-negozju fl-Unjoni u anki fuq il-pensjonijiet, anki l-irċevuti ta' taxxi jisom ehm, għatma marajna eżattament xistaw ikunu l-konsekwenzi ta' daw kollu Iġifiri, aħna din il-bicċa liġi edin nħarsu leja b'mod kumpless ħafna, jew irridu forsi innaqsmuha biex inkunu nistaw nistudjawa bicċa bicċa cost effect analysis ukoll għandha ssir u jekk il-Kummissjoni m'għamlitux dan ix-xogħol sabiex aħna nkunu se nagħmlu diskussjoni iktar aħjar, kif jista' jaġixxi il-Kummissjoni dan il-Kumitat jista' forsi saqsi li jkun hemm konsulenza dwarha biex aħna ikonna dan l-istudju grazzi. Ej, eh, grazzi, ċertament, indikasa tista' tuġibkom il-Kommissjoni aktar tard. Issa, Sinjura Dati. Lesta, Sinjura Dati. Il-mikrofonu kjoġbok. Merci. Euh. Grazzi, Signora President. Iva, eh, minn dak li ntqal ma nistax ma naqbilx ma dak kollu li smajt il-kollegi kollha anki l-liberali u l-grupp tal-ħodwar. Eh, dana kollu rridu nfakru li l-kriżi finanzjarja eh, għandha pat fuq l-ekonomija veru. Li nixtieq ngħid is-Sur Klintz dan kollu ġarax ma kienx hemm sejt regoli ġifiri huwa hija problema tal-SFR li isna ma konniex natu kas l-affarijiet ċertu entitajiet jistaw japplikaw alternativi iktar trasparenti u anki kif qalet Astrid, anki jekk ġifiri il-muxtor tal-ħaxfans, imma ir riski li jġibu dawn it-tip ta' fondu nistgħu forsi wieħed ikun iktar lesta li jom u jara li jkunu iktar trasparenti. bil-regolamenti li nixtiequ nagħmlu, forsi mish ta' min immorru f'din id-direzzjoni, mhux nagħmlu l-affarijiet biċċa biċċa, ma nagħmlu regolamenti wkoll viżjoni iktar globali. Issa, din bicċa xogħol tal-pajjiżi terzi li jistgħu wkoll fi tliet snin jihdu passaport. Irridu nqogħdu attenti għax naraw li Jiena naħseb li kulħadd jaqbel li biex aħna li aħna qegħdin ngħidu li rridu niġġieldu kontra dawn it-tax havens, imma allura kif se nħallu il-pajjiżi terzi li jkollhom prodotti pereżempju offshore li jaslu fl-Unjoni Ewropea, ġifri il-problema tibqa' l-istess bħal ta' tax havens f'din l-abbozza direttiva hemm xi ħaġa oħra li nixtieq insemmi hija l-evalwazzjoni trasparenti u ta' min jorbot fuqha hemm bżonn naraw li mm, e, dawn il-independent valuers f'Franza ma jeżistux ġifir dun attenti wkoll biex naraw li nibqgħu koerenti bejnietna. Grazzi. Vicky Ford. Grazzi, signor Ford, grazzi ħafna. Jina mħasba ħafna dwar la monta konfuzjoni li jider li għaw dwar ċertu nis li tkalmu fuq dan. Dwar xinnu l-ambitu ta' din id-direttiva, xinni hedge fund, xinni private equity. U naħseb li hemm bżonn nużaw ħafna ħin biex nifhmu eżattament x'inhu l-impatt potenzjali ta' dan id-dokument. Għandikom eżempju. Fil-Kostituzzjoni li nirrappreżenta jien għandna l-Università ta' Cambridge. Nżab kollha smajtu b'Cambridge minħabba din hija eh, università eċċellenti eh, kellna ħafna kompaniji teknoloġiċi ħafna illi qed jaħdmu flimkien ma' universitajiet oħra madwar l-Ewropa biex jiffurmaw dik it-tip ta' innovazzjoni li għandna bżonn għal futur tal-ekonomija Ewropea ħafna minn daw il-kumpanija. Użaw il-private equity biex tipprovdi dik iż-żerja li permettilhom jikbru jagħmlu riċerka u jiżviluppaw. Klawżola waħda żgħira f'dan id-dokument li tfisser li kumpanija ta' private equity tittati ħafna iktar informazzjoni minn bank tista' twassal illi il-business tal-private equity eh, tgerrixhom minn dawn il-kumpaniji innovattivi biex minflok jinvestu f'kumpaniji Amerikani eh, Ċiniżi u Ġappuniżi. Jridu nkunu konxi mill-impatt dwar l-impatt ta' tkabbir futur tal-ekonomija tagħna u dan huwa biss eżempju fuq il-private equity. Rigward hedge funds mhux kull investiment illi tagħmel hedge fund huwa riskjuż. Jiena għaluli l darba b'eżempju illi hemm fond li jinvesti biss f'bond eh, tal-gvern Ġermaniżi, Olandiżi u Franċiżi illi kieku l-investituri eh, Ewropej ma kunux jistgħu jużaw hekk kif inhu dan id-dokument. Irridu vera naraw x'inhuwa l-impatt dan id-dokument e kif inhu issa u naċċertaw li nifmuh sew u hemm bżonn ta' aktar eh, evalwazzjoni ta' impatt detaljat. Grazzi Sura Pink. Grazzi, Signor President. Jina ninsab kompletament konvint li pa' leġizlazzjoni Ewropea kollha dan la bosta leġizlazzjoni ħadd qajjem ħafna mistoqsijiet bħalma dejjem jiġri meta qegħdin nippruvaw nilħu bilanċ bejn l-interessi ta' setturi ekonomiċi differenti ħafna drabi biex niddefenduhom kontra Eh, illum infusom jina ħarisin dawn il-proposti waqt il-break, waqt il-sajf u jina ħdimt fl-uffiċu privat ta' Sur Bolkenstein, ġifri ħdimt fuq dan il-sujġet u għandi ħafna esperjenza. Jina l-għagġa laqtitni direttiva ta' micromanagement li tmur kontra l-spiritu tas-suq ħafna mod ukoll imur kontra l-ispirtu tax-xogħol ta' DG Markets. Jaf li kun hawn min jikkonsidra li din hija xi lek speċjali sal-hedge funds. U fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet din tista' ssir tista' ssir eh, liġi ġenerali li taffettwa l-private equity u l funds ma' ġenerali ġifieri f'mod politiku hawnhekk għandna riskju kbir illi qegħdin naġixxu u ehm, bqis kienu minn stembaħ tard wisq u issa biex jippruvaw jikkompensaw ehm, qegħdin jeżaġeraw min-naħa l-oħra jina laqatni kol struttura mxi tmien postijiet fejn għandna miktub li jihdu miżuri ta' implementazzjoni. Dawn mhumiex li partijiet sempliċi u laqat l-iktar parti importanti qed niskellmu riskju fuq il-leverage u equivalence, ġifaj jintużaw proċeduri ta' komitologija biex naċċertaw x'inhi l-implement tkun il-effett implementazzjoni tal leġizlazzjoni Ja nasab li il-Parlament jista' jaċċetta li l-Kommissjoni tuża komitoloġija biex toħloq leġislazzjoni ġdida. Dal-għodu tkellimna dwar l-ekwivalenza mal-senatur. Importanti illi naċċertaw illi ikun hemm ekwivalenza bejn leġislazzjoni Ewropea f'dan il-qasam u dik Amerikani inkella nispiċċaw illi il-venture capital unjoni Ewropea jisparixxu mingħajrhom konna ekonomija mingħajr innovazzjoni, konna bain drain u kulħadd imur lejn l-Istati Uniti. Il-Kummissjoni trid tevalwa l-implikazzjoni ta' nuqqas ta' konformità dak li qegħdin li jagħmlu l-Istati Uniti naħseb li għandek xafej tkun xi ekonomista biex tirrealizza li konsekwenzi ta' nuqqas ta' ekwivalenza jkunu ta' diżastrużi għall-Ewropa l-Unjoni Ewropea issir dar ta' xjuħ glorifikata jekk ma jkollniex innovazzjoni. Iġifieri vera rridu naraw nistgħu nagħmlu f'dan ir-rikward m'għandix dubju li l-Kummissjoni se tagħmel aħjar naħseb li l-Kummissarju McRivi għandu jarraġ bil-bliġi ġenerali t-effett bil-ekonomija, grazzi. I will restrict my... Grazzi. Jena ser namel l-interventi tiegħi fil-qosor, nsemmi xi punti mbagħad ngħaddi kelma kelma lill-Kummissjoni u rapporter u qabel però nitkellmu fuq il-housekeeping measures għax jista' jkunu importanti għalihom. Jiena nixtieq nitkellem dwar l-overlap ta' din il-proposta ma' direttivi oħra sur kien sema li imma hemm ukoll overlap mal-MIFID fil-Rasmussen Report naħseb li jiena l-unika xi daw rapporter li jataw minn dak iż-żmien, nistgħu ngħidu li aħna edna li rridu nkopru kollox kif suppost kont ir-riskju u dan ukoll jinkludi min hu l-investitur jekk hux uh, investitur professjonali jew inkella xi negozju il-mod ta' kif provajna trattaw dan eh, għabbażi ta' fund managing minħabba li dan ma setax isir permezz tal-prodott ta' vestiment professjonali għax kellna kellha noqogħdu nagħmlu aġġornamenti eh, kontinwi ġana dik il-problema Blue Sits eh, u allura jekk ma rridux neliminaw l-innovazzjoni, ovvjament ħaġa li ma rridux, għal daqstant irridu Ehm, inżommu ma prinċipji eh, eh, funzjonali iktar mill-li noqogħdu nimxu minn prodott għal prodott speċifikament. Il-mod ta' kif nifhimha jien huwa li għandna naraw min ser ikun it-tellif fl-aħħar u għal daqstant jiena għandi xi tħassib minħabba li smajna riċentament dwar l-impatt li ser ikun hemm fuq il-pensjonijiet taċ-ċittadini anzjani. Dawn ma jaffettwawx il-hedge funds, però xorta waħda irridu e, ikollhom returns għolja għaliex mingħajr Ek ma kienx ikun hemm biżejjed dħul biex niprovdu il-pensjonijiet li għandna bżonn fl-Ewropa. Jekk ma niprovdux il-pensjonijiet allura jkollna problema soċjali f'qasam ieħor. Għal daqstant irridu inżommu għajnejna miftuħin fir-rigward tal-investitur. Issa fuq l-apporċ eh, ma' pajjiżi terzi. Insaqsikom kif ser ninvestu fl-Afrika, kif qatt nistgħu ninvestu fl-Afrika? jekk ma jkollhomx regolamentazzjoni simili għal tagħna allura ma nistgħux ninvestu hemmhekk. Għal daqstant aħna ser inħallu l-Afrika għal investimenti minn l-Indja u ċ-Ċina pereżempju u mhux investimenti oħrajn li xi nies iridu jagħmlu grazzi għal fondi speċjalizzati. dawn huma punti li naħseb huma l-qalb ħafna minnkom mm, u allura rridu nanalizzaw sewwa dawn l-affarijiet. Daqshekk dwar x'naħseb jien dwar il-politika, kien hemm minsaqsa dwar it-timetable din hija fil-fatt xi ħaġa li rridu niddiskutu mal-rapporter ma nafx jekk għandux xi idea ta' meta għandu jista' jasal ir-rapport, però jekk irridu nikkonsidraw eh, abbozz ta' rapport sa' disa ta' Novembru għal madwar 9 ta' Novembru allura rridu abbozz tal-20 ta' Ottubru biex bekk dan ikun jista' jiġi tradott, ikun hemm biżjed ħin biex jiġi tradott. Naħseb dak huwa l-iktar dinja l-iktar data kmieni. Fir-rigward ta' proċess naħseb li qed nassumu li ser nilħu ftejn noħorġu bl-emendi tagħna il-kunsilli kollu l-emendi tiegħu aħna nagħmlu trialogu tagħna u mbagħad ngħaddu għall-plenarja din hija xi ħaġa li rridu niddeċiedu dwarha bejnietna jiena qed ngħidilkom kif inhuma l-affarijiet, x'inhuma l-prijoritajiet, però naħseb li mannix u ma nistawx innaqsu il-ħin li qegħdin detikaw għal dawn id-diskussjonijiet. Jekk il-Kunsill kollu il-pożizzjoni tiegħu l-ista sal-miliet dak ikun tajjeb ħafna, però naħseb ikun diffiċli għalina biex indaħlu dan il-punt għaliex aħna eh, il-Korp Demokratiku f'dan il-Parlament u diskussjonijiet tagħna allura huma pubbliċi u għal daqstan dawn jkollhom jiġu tradotti. Jiġifieri eh, ikunu pressati daqsxejn bil-ħin minħabba dan u ma rridux li xi ħaġa importanti daqs din tiġi ma diskussa fil-malu u l-publiku ma jaraħiex u mux biex il-publiku jenqata eh, u ma jkunx jista' jsegwi dialogu ta' ċertu membri u kol għas ikunu jistaw eh, jihdu sem f'dan id-dialogu. Dawn huma eh, il-punti ta' housekeeping u issa nixtieq nisma' il-Kommissjoni xandaxi xi tajt dwar dan. Qed jafas il-ħin u jekk jaġobkom Eh, kommissjoni jek tistaw iżommu fil-qosor is-sur u kukassi li ser jirrispondina u jgħidilna xiftit iktar dwar dan il-punt. Madam la President. Grazie ħafna, Sinjura. Jiena fil-qosor ħafna ħanitkellem kif tixtieq inti. Kemtejn biss l-ewwel net jiena kuntent ħafna bil-atmosfera li għawna f'dawn l-ewwel laqatana, anki ma wara li smajt il-kummenti ġenerali li li fuq nitkellmu hawnhekk speċjalment l-anijiet il-proposti eh, wara din eh, eh, l-argumenti ta' din il-proposta. Ehm, għadna ma d-deċidejniex eżattament kif se nimxu ma xorta waħda, jekk naħdmu tajja flimkien se naslu riżultati tajbin u konkreti, minn għannaħa tal-Komissjoni jiena xtaqt biss nejdilkom li aħna lesti li naħdmu mod kostruttiv jitfit ma'kom edin għad dispozizjoni ta'kom kif tixtiequ intom kif għal tajja ġifiri il-rapporter Aħna l-attitudni tagħna hija li aħna lesti idejna miftuħin u koll l tal-propesta li ilha xi ftit ta' ġimgħat fuq il-mejda u ovvjament għanna attitudna, kostruttiva bejn u bejn il kunsill u il-Parlament aħna se nkomplu nkunu l-intermedjarji L-għaniet il-maġġoranza tagħhom ta' din il-direttiva kif smajna xtaqt ngħid li l-Kummissjoni tixtieq tgħid li għalija kull għan huwa importanti il-protezzjoni kontra dawn ir-riski, il dimensjoni tassu intern, il-fatt li din id-direttiva tipprova tagħmel f'dan il-settur u l-aħħar mhux lanqas ovvjament hija l-protezzjoni tal-investitur u anki tal ġifri tal-konsumatur. Dan u din hija għażla politika u tixtieq li tħarisa matul dan id-dibattitu. Ovvjament kull proposta tal-Kummissjoni aħna naf li din tista' biss titjib u r-rwol tagħna jaf b'dan sabiex din tkun tajba xirqa proporzjonata tkun tista' tilqa il-problemi kollha li eh, rridu nilħu permezz tagħha u għalhekk aħna lesti nikkolaboraw bisħiħ. L-aħħar punt forsi Eh, ta' natura iktar politika, din il-proposta mux qed timmira li eh, tifavorixxi jew inkella tikkastiga xi prodott finanzjarju jew ieħor. Ġifieri eh, tilqa xi wieħed u għad-detriment tal-ieħor imma imkien mem intenzjoni ta' kastik l-xoqa hija li aħna jkonna qafas legali iktar effiċjenti, iktar trasparenti li jkun ta' ċertu importanza, aħna nemnu f'din l-importanza e, eh, sa biex ikun ta' beneficju l-kulħat, ikun għafas legali iktar trasparenti, għax l-iktar ġaħna li kulħat jishtiq hija li kunem iktar fiduċja f'kull settur tal-finanzi, fil-budget tal-konsumatur, tal-investituri, tal-ċittadini, għalek aħna l-esti naħdmu bisħieħ ma'kom kif tixtiqu, kif diġettu li tixtiqu. Grazzi ħafna. Sur Gosses, grazzi ħafna Sinjura President. Mux se noqgħod jiena eh, nirribatti kull kumment li smajt, imma kif qalet Astrid se jkun hemm ħafna emendi. Eh, eh, nafu li forsi daw jitilgħu anki sa xi tmimmija, Issa fuq il-kalendarju, fuq il-timetable jiena tafuni nixtieq li naġlu, però irridu u kol inkunu bilanċati naraw li jem periodu ta' riflessjoni, ta' diskussjoni u li dan kollox jiffittja fil-timetable li rridu namlu aħna. Għalek l-idea li sal-axħar tas sena jon kella li naslu sal-bidu ta' sena diħla, għalija naraħ eh, kważi ħaġa impossibbli, speċjalment li nilħu qbil fl-ewwel qari. Dan ifisser li l-parlament diri tkun ħadem bisħiħ, ikun id-deċida fuq il-pożizzjoni li se jieħu u il-negozjati mal-Presidenza u mal-Kummissjoni trid tkun waħda wkoll qawwija u naf jiena mill-esperjenza li dawn in negozjati huma li ma negozjati mal kunsill idumu iktar minn negozjati bejn il-partiti fiħdan dan il-parlament. ħafna drabi il-reprezentanti ta' ċittadini jaslu qabel ikunu qablu il reprezentanti tal-gvernijiet. Għalek, naħseb li eh, jista jkunem, naħseb li se naslu għattini qari. Imma sa dak iż-żmien aħna jiena se naħdem bla waqfin u nippruvaw naslu sal-ewwel eh, l-qari tajjeb li naġlu imma eh, forsi tafu li ma nistawx naġlu wis ma nistawx namlu l-impossibli naraw u kol li l-xol irrit isir mal-presidenza u mal-kommissjoni u ovvjament l-offol ikun li ikun hemm kontributu kol biex daw rapporters. Grazzi ħafna. Um, Grazzi ħafna għal dawk li qed jistennew eh, it-tieni skambju ta' opinjonijiet dwar dan, nista' ngħidilkom dan se jkun fis-6 ta' Ottubru. Issa ser noħroġ barra mill-Kamra biex nilqa lill-Ministeru mill-Ministru mill presidenta Svediża. Grazzi tal-parteċipazzjoni ta'. Um, okay, if people could take their seats and... Jikġabkom, hudu postkom biex nibdew il-laqa. Tajja fissa ser ngħadu għal punt disa fuq l agenda tagħna li huwa l-iskambju ta' opinjonijiet mal-Ministru Zvediż. L-ewwel ser nisimgħu mingħand Andris Borch li hu il-president ta' l-Ekofin għadu ġej direttament minn Ekofin informali u wara ser nisimaw minn Ant Dell li huwa l-Ministeru tal-Gvern Lokali u Swiq Finanzjari ta' Swiq Lokali u settur finanzjari u se nipprova ndaħħal kemm jista' jkun minnkom biex titkellmu fl-iskambju ta' opinjonijiet. Jiena Eh, kontenta li qed għal il prezidenza Svediża Sur Borċi bok. Uh, it's an honor for us to be here today. Grazzi ħafna. U għataw nur li għadaw jgħatawek il-lum għet nisma l-kommenti minnant l-ekon u biex nirrispondi għad domandi ta'kom. U Ovvju li eh, l-Izvezja qed jieħu l presidenta waqt żmien eh, ta' sfida aħna qegħdin nippruvaw naħdmu fuq il-kwistjonijiet eh, tal-medda twila ta' żmien għall-Ewropa. Aħna qed naħdmu fuq kwistjonijiet bħal pereżempju tnaqis fil-qatt Għadna għadmu wkoll fuq il-bidla fil-klima, nixtiequ jkollna pożizzjoni b'saħħitha eh, Ewropea qabel is-summit ta' Copenhagen. U kol irridu nitrattaw eh, l isfidi li għandna fil-ekonomija għandna ħames prioritajiet fir-rigward tal-politika wiesa, il-regolamentazzjoni u supervizjoni fis-suq finanzjarju, il-servizzi finanzjarji, l-sfidi tas-suq finanzjarju, eh, il-proċessi ta' Lisbona wara l-2010 u negozjati fuq eh, fuq il-bidla fil-klima. Naħseb li hemm ftehim bejn l-istati membri li waħda mill-problemi li waslitna għal din il-kriżi finanzjarja kienet fil-fatt nuqqas ta' struttura regolatorja. Nuqqas ta' prudenza fil-istruttura tas settur bankarju rajna l-banek li saru istituzzjonijiet transkonfinali waqt li eh, l-istituzzjonijiet nazzjonali finanzjarji tagħna ma, ma sarux transkonfinali għal daqstant iridu nsaħħu l-infrastruttura finanzjarja l-approċ komuni Ewropew tagħna fuq din il-kwistjoni għandu jkun fuq qudimnet. Dan ifisser li jridu nittrattaw kwistjonijiet makroekonomiċi u fl-opinjoni tiegħi id deċiżjoni tajjeb tajba ħafna fil-ekofin ta' Ġunju. Aħna nilqu il-proposta tal-Kummissjoni meta qalet li se tippreżenta fit-23 ta' Settembru. Nispera li aħna nkunu nistgħu naħdmu flimkien dwar din il-kwistjoni mm, u nagħmlu progress fi iktar tard fil-ħarifa. Aħna rridu nżidu il-capital requirements għal banek u koll illum qabel eh, il-laqa tal-G20 kellna eh, eh, suċċess fid diskussjonijiet U għacċar li jekk irridu niksbu xi konklużjonijiet man dan, irridu neħħu din il-kultura tal-bonuses eċċessivi. Irridu wkoll nagħtu attenzjoni partikolari li social fabric, ġifiri, il-qat, il-bżon ta' Eh, exit strategies u fiscal restructuring u għaffermi importanti li għedin nitrattaw dawn il-kwistjonijiet u mill-laqa tal-lum aħna ksibna pozizjoni b'saħħitha Ewropea u għedin inħarsu l-qudiem għal laqgħat u Londra u Pittsburgh. Nixtieq ngħid kentejn fuq eh, il-finanzjament pubbliku skont il-tbassir minnaħa naħa tal-Kummissjoni bej wieħed uħar ser ikonna deficit ta' 7% tal-GDP fl-2010 dan ifisser li eh, il- passi li jmiss jista' jkun revedut u nispera li nimxu fi triq it-tajba. Jista' jkun li jkun ehm, problemi fil- eh, finanzjament privat fl-Ewropa aktar tard. Aħna m'għandniex eh, sostenibilità fl-Ewropa, għandna popolazzjoni dejjem meta tikber, il-healthcare il um, u s eh, sistemi tal-pensjonijiet ma ġewx implementati b'mod tajjeb li jistgħu jkunu sostenibbli fir-rigward tal-finanzjament pubbliku. Allura minħabba li għandna dawn il-kwistjonijiet long term ta' sostenibilità u xi deficits li huma eċċessivi rridu hekk imsejħa exit strategy ċertu stadji eh, mixjien tajjeb u qed nistennew li jkun hemm diskussjonijiet mal-Kummissjoni fl-Ekofin iktar tard f'Ottubru. Importanti li nibdew dan id-diskussjonijiet għaliex il-politika ekonomika għandha tkun wiesa. Ħafna mill-pajjiżi tagħna hemm ħafna output gaps. Maħniex qegħdin nipproduċu uh, fil-livell neċessarju u għandna dan il-potenzjali nagħmlu dan jekk irridu flessibilità, irridu nkunu kredibbli fil termedju allura rrid konna l-Stability and Growth Pact u inseguħ ser ikonna rapport minnant il-Komissjoni dwar dan fil-ħarifa rridu naraw x'tip ta' affas qegħdin jiżviluppaw u jabbozzaw u kif ser nimplementaw strategija exit strategy u kif nistaw ikonna iktar sostenibilità. Dawn ser ikunu l-punti li seġu diskussi fil-kunsil tal-ekofin fil-ħarifa. Nishtiq nenfasizza dan il-kredibilità tal- framework long term għal politika fiskali u importanti jekk irridu iktar flessibilità. Jekk irridu nkunu effettivi fi situazzjoni ta' domanda għal daqstantu importanti li konna strategija long term kredibli. It-tielet priorità tagħna hija il-label market. Aħna għaddejjin eh, minn fażi problematika fl-ekonomiji Ewropej bħalissa qed naraw ħafna qatt eh, li qed jiżdied nuqqas ta' xogħlijiet dan ifisser li rridu nittrattaw kwistjonijiet ta' suq tax-xogħol. Il-Presidenza Żvediża ser tiffoka fuq dan. Aħna nemmnu li l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija li nitrattaw il-kriżi finanzjarja u mbagħad ukoll irridu naħdmu iktar fir-rigward tal-flessibilità tal-labor market u politika tal-edukazzjoni li saħal pożizzjoni tan-nies u s-sigurtà tagħhom fuq eh, is-suq tax-xogħol u politika oħra li tista' tejjeb il-flessibilità u l-funzjonament tas-suq tax-xogħol. Dan ser ikun punt importanti ħafna ta' diskussjoni għalina l-istrateġija tal-Lisbona. Ser naħdmu ħafna fuqa mal-Presidenza eh, Spanjola li mis għanna prinċipji eh, ċari ta' kif nistaw intejbu il-situazzjoni fil-medda twila ta' żmien fl-Ewropa. Nistaw namlu progress. Aħna rridu nilħu konklużjoni tal-Kunsil bħala kontribut għal Kunsil ta' Deċembru fuq dan il-kwistjoni. Il-kwistjoni tal-bidla fil-klima li hija ferm importanti. Il-bira ħirċivejna rapport ġdid mill-Royal Academy ta' Xjenza f'Londra għal-tinna li problema tanti gravi li rridu nikkonsidraw jekk nistawx intejbu is-sitwazzjoni permezz ta' miżuri iktar drastiċi aħna nisperaw li ikkonna konklużjoni tal-ekofin saħħita dwar il-kwistjonijiet finanzjarji ekonomiċi eh, f'Ottubru, fiġifieri fit-20 ta' Ottubru, ser ikonna diskussjoni fuq il-bidla fil-klima, il-finanzjament tal-klima u kol fuq tassazzjoni tal-enerġija waqt l-ekofin informali u dawn ser ikunu parti mix xogħol preparatorju għal negozjati li se wasluna summit ta' Copenhagen. Kif qed diġa aħna qegħdin naħdmu fl-ekofin biex ikonna termini ta' referenza għall-Ewropa kollha fil-proċess tal-G20. mill laq formali tal-lum rajt ħafna punti kruċjali bħal per eżempju infrastruttura finanzjarja, E, deficit il-finanzjament e, tal-IMF, għanna pozizjoni ċara Ewropea li ser tkun ferm importanti biex inkunu e, nkunu nistaw nimxu biex xogħol fil-G20 u dan ifisser ukoll li qegħdin navvanzaw fir-rigward tal-Pittsburgh meeting mal-kapijiet ta' stat. Hemm ħafna xogħol ieħor li rridu nagħmlu fil-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa, Eh, l-invoicing ta' sistemi tal-VAT u kol għandna l-budget annwali tal-2010 li ser jiġi diskuss waqt il-laqa tagħna l-abbozz tal-budget tal-Unjoni Ewropea tal-2010 ġi adottat fl-2009 u ser namlu dialogu dwar il-budget waqt il-budget, eh, l-ekofin tal-budget f'Novembru. Fl-ħar ta' din prezentazzjoni nixtieq nenfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u il-Presidenza u din nistenew bil-ħeġġa laqa ta' Trojka f'Diċembru. Għal darbohra nixtieq nirringrazzjakom tal-li tajtuna l-opportunità li nkunu għaw issa se ngħaddi l-kelma lill kollega tiegħi. Yes, please continue. Thank you very much. Grazie ħafna, Signora President. Grazzi, ħbib tal-Kumitat tal-Ekon u għata onur għalija li għatawek l-lum. Niprofa natikom opinjoni iktar dettaljata dwar prioritajiet tal-President tal Zvediza dwar il-regolamentazzjoni ta' u s-sfiq finanzjari. Nixtieq ngħidilkom li l presidenta Svediża għandha f'moħħa li t-koopera magħkom u tisma'kom fix-xogħol komuni tagħna biex bekk insibu modi biex niprevjenu li jkun hemm kriżi simili fil-futur. Għaldaq santu għanu li qed naħdem magħkom. Dan il-kumitat għal ħafna żmien kellu interess kbir f'dan il-qasam. Jiena ħdimt mal-kunsill e, e, um, il-Parlament qed jaħdem mal-Kunsill u mal-Kummissjoni biex jassigura li jkun regolamentazzjonijiet jiġu adottati mal kemm jista' jkun wara l-ewwel qari kif qal is-Sur Borg. Ix-ħaġa importanti għall presidenta Svediża hija li nittrattaw il-nuqqasijiet regolatorji fis-swieq finanzjarji li ħarġu permezz din il-kriżi. Għal daqstant irridu ntejbu s-supervizjoni u regolamentazzjoni tal-swiq finanzjarji. Din hija priorità lina. Il-punt ta' tluq dwar supervizjoni huwa li sa issa niftemu li hemm bżonn li ntejbu s-sistema preżenti biex bekk niprevjenu kriżi fil-futur u għal darboħra nigżbu konfidenza eh, il-konfidenza tal-konsumatur fis swieq finanzjarji. Aħna għandna mandat mill kunsell Ewropew ta' Ġunju għedin nħarsu l-qoddim għal iktar proposti mill-Kommissjoni. Ix-xogħol fil-grupp ta' ħidma fil kunsill ser jibda la darba l-proposti jiġu prezentati mill komissjoni u dan ser ikun fi 23 ta' settembru. Aħna u koll edin nistennew li konna la ambizjuża fil-xur li ġejjin. Il-kapijiet ta' stat edin jistennew li l-Ekofin ser jirrapporta l-ura l-Kunsil f'Ottubru eh, bil-progress li kun sar. Jena ċert li il- Konsil u il-Parlament ser jaħdmu fl-imkien biex ikun hemm adottazzjoni ta' malar kemm jista' jkun ta' dawn leġiżlazzjonijiet mingħajr ma eh, inaqsu mill-kwalità tal-kontenut. Jiena tinħares il-qoddim mal-kooperazzjoni bejnietna f'dan ir-rigward ta' din ir-regolamentazzjoni. Issa dwar regolamentazzjoni ta' setturi differenti ta' swieq finanzjarji, jiena nħoss li din il-kriżi u rrid biċċar regoli preżenti għandhom xi noqqasijiet. Bħalma tafu, l-Unjoni Ewropea qiegħda fuq id-dimnet f'dan ir-rigward. Però hemm konsensus globali li il- framework regolatorju preżenti għandu jitjieb irridu nżidu il-capital requirement għal banek irridu regoli għall istituzzjonijiet u prodotti li bħalissa miħom stat regolamentazzjoni. Jena naf li jintom id-diskutejtu il-hedge funds qabel din il-laqa u naħseb li għandkom xi domandi dwar dan għal daqstant eh, jena les li nilqa dawn id-domandi. Irrit eh, u koll li nieħdu ċertu azzjoni fuq xi regolamentazzjonijiet mhux daqshekk tajbin U rrid nidħol iktar fid-dettall dwar dawn il-proposti li ser naħdmu fuqhom flimkien fil-ħarifa. Il-proposti leġislattivi dwar it-tibdiliet tal-framework regolatorju għal-banek mod partikolari direttiva tal capital requirements. Il-proposta i-prezentata mill-Kummissjoni fl-Ulju t-introduċi regoli u dawn jitolbu lil banek u l-kumpaniji ta' investiment biex jistabilixxu politika ta' remunerazzjoni xirqa kif ukoll tibdiliet li table, capital requirements, trading book, attivitajiet u wkoll eh, li jiġu trattati l-investimenti ta' prodotti komplessi. F'Ottubru l-Kummissjoni hija mistennija li tippreżenta inizjattivi għal tibdiliet fir-regoli bankarji u tintroduċi regoli fuq eh, dispożizzjonijiet dinamiċi dawn se jippermettu l banek biex eh, jimxu iktar il-qoddim. Aħna qegħdin nistennew li konna kooperazzjoni kostruttiva ma'kom. un hemm id-direttiva fuq l-Investment Fund Management Da, il-proposta hija riżultat ta' waħda mill-prioritajiet li ġew definiti fil-G20 u dan huwa biex nestendu regolamentazzjoni aħjar għal partijiet kollha u li dawn jipproduċu ċertu risku għas-sistema finanzjarja u ferm importanti li naħdmu flimkien biex insibu soluzzjoni bilanċjata u xirqa għall-manager tal-hedge funds u fondi ta' investiment oħrajn alternattivi għal daqstant. Eh, kollegi biex nikkonkludi, nixtieq ngħid li l-Presidenza Svediża tħoss li rridu insibu bilanċ, irridu ntejbu l-protezzjoni tal-konsumatur u fl-istess ħin ntejbu l-integrazzjoni ta' swieq finanzjari u fl-istess ħin niproteġu kompetizzjoni xirqa u niproteġu l-istabilità finanzjarja. B'dan il-mod biss nistaw niksbu regolamentazzjoni li taħdem tajjeb fis swieq finanzjarji u fl-istituzzjonijiet protezzjoni ta' livell oli tal-konsumaturi. Signor President, jena nishtiqnej ngħid tal boħra li jena Herqan eh, li nikkoopera u naħdem miegħek mal-kumitat biex intejbu s-servizzi finanzjarji, regolamentazzjoni ta' servizzi finanzjarji fl-Ewropa li hija ferm importanti. Kolli ngħid li ċittadini tagħna jistennew li aħna naħdmu għalhekk kemm jista' jkun biex uh, infasslu uh, frameworks tajbin u kif suppost. Grazzi tal-kooperazzjoni. Thank you very much. Um, now on behalf of the... Grazie ħafna sem fil-grupp eh, fisem l-IPP. Grazie signora Presidente. Grazzi, Signori Ministri, tal-li tsibtu l-opportunità biex tiġu għonek jina kalli ċans li nil-taqaw ma'kom anke qabel is-sajf u rajna xħajkunu eh, l-għaniet tal-Presidenza Svediza u grazzi tal-li eġajtu għonek mela biex tiddiskutu maħna l-lum. Aħna kellna laqa dal-ħodu ma' rappresentanti tas senat tal-Istati Uniti fejn analizzajna il-kawzi, konsekwenzi u soluzzjoni li se jkun hemm għal kriżi mbagħad kien laqgħa interna fejn rajna x'inhuma l-prijoritajiet ta' dan il-kumitat għal dan leġiżlazzjoni li jmiss. L-ewwel priorità i illi eh, fil-fat nappoġġaw il-Presidenza Svediza f'dan l-eżerċizzju uħut me tħassib illi kellna dal-ħodu, per eżempju, kellna illi il-Bank Ċentrali Ewropej ta' miżuri ordinarju straordinarju għal likwidazzjoni u tħassib ta' dan il-komitatu li nkunu nafu sa' liema Eh, stadju dawn il-miżuri fil-fat waslu għal tkabbir u zida fil-kreditu għall intraprizi u d-dijak dan huwa l-każ għalfejn u xista' jsir biex dawn il- eh, dawn il-miżuri jkollhom reperkussjoni eh, tajbi mhux ħażina, mbagħad kien hemm miżuri wkoll straordinarji illi fija kien hemm xiri ta' isħma' fil-suq biex ikun hemm il-kupru il-qudiem. Ma nafx x'taħseb forsi il-Presidenza Svediża fuq dan il-Ministru tal-Finanzi ħajkollu rwol importanti ħafna unek l-esperjenza turina l-patta l-istabilità jiġi rispettat fl-2005 kien hemm sanzjonijiet tal-pajjiżi żgħar imma li għamlet il-Kommissjoni u li dal-Parlament ir-ratifika li kien jekk hemm xisu amnestija ġenerali ta' regoli tal-pat palissa ħna ninsabu f'sitwazzjoni fejn il-pat prattikament huwa sospiż il-senatur dal ħodu tal-Stati Uniti qal li hu jaħseb li dejn pubbliku tal-Istati Uniti ma jistawx jiġu mħalsa b'miżuri eh, budgetarji ordinarji. Ma nafx jekk il-Presidenza eh, Svediza tixtieq iżżomm dan il-patt ta' stabilità. U jekk se jkun hemm iżjed flessibilità biex ngħidu hekk kif intqalu kol fil-2005 jew nkella hux sempliċement jekk ħaġa daqshekk importanti fil-istorja monetarja u ekonomika tal-Unjoni Ewropea u x'ħanwarbuh darba għal dejjem mill-istorja. il-sad membri tkellmu fuq l-efficienza, l-efficienza u kwalità tal-nefqa pubblika. L-istati membri użew il-nefqa pubblika b'tali mod li tikkontribwixxi għall iżvilupp biex fil-qudiem ikollna modell ukoll. Il-pjan tal-kupru tal-ekwilibrju tal-bilanċ tal-budget se nagħmlu f'dan ir-rigward. Kien hemm pressjoni wkoll fuq ir-rigward tad-deficit. Ma ninsawx li kol ukoll trattaw l-Lisbona. Punt importanti li mbagħad ħajad taħt il-Presidenza Spanjola. Rizultati tal- rapport koppel riżultati li għanna issa ma miex satisfaċenti l ewwel netta li il-metodu ta' kooperazzjoni miftuħa intwera illi ma kienx effiċenti bizzejiet, intom tazbulaħa tirranġaw dan il-proċediment tamlu azzjonijiet konkreti, skeda, sanzjonijiet, ecc. U fit-tininet taħsbu, din hija mistoqsija iktar ġenerali, forsi filosofika wkoll taħsbu illi e, Batta Lisbona hemm perjodu ta' 10 snin jew inkella naraw dawn il-miri li għan nisa eżempju tibdil ta' klima, eh, popolazzjoni qed tixjih, eċetera, intawlu għom, intawlu żmien, ħatkun strateġija long term minn flok. Jina nirringrazzjak tal-li tinsab hawnhekk u tal-li kont daqshekk koerenti u m'għandix dubju li ħajkollna eh, kooperazzjoni eh, twila ħafna u tnejn naslu riżultati. Grazzi ħafna. Issa fissem soċjalisti demokratiċi sur Rumen. Grazafna, Signor President. Aħna wkoll nixtiequ nilqaw l-rappreżentanti tal-Presidenza fil-Kunsel tal-Ekofin aħna qed nistennew li jsir ikolna kooperazzjoni tajba magħkom. Hemm tliet oqsma li fihom nixtiequ nappoġġaw ix-xogħol tiegħek tagħkom però fl-istess ħin għandna ħafna aspettazzjonijiet minn għandkom. Issa aħna ko-leġislaturi. Il-Parlament Ewropew għandu interess li jassikura li aħna ser noħorġu mill-kriżi u dan din titlob ħafna iktar kooperazzjoni dan il-komitat se jkun qed eh, jaħdem fuq il-leġiżlazzjoni ta' suq finanzjarju dan se joħdilna ħafna ħin. U l-iktar ħaġa importanti hija li jkollna leġiżlazzjoni tajba li nkunu nafu x'edin nagħmlu u biex jirnexxilna nikbu regolamentazzjoni aħjar. U mhux regolamentazzjoni maġla, Jina naħseb li jirridu nenfasizzaw il-fat li għanna bżon nikzbu regolamentazzjoni aħjar u fl-istess ħin għanna bżon il-kuraġġ biex namlu regolamentazzjonijiet ġodda għanna loba ġdida u allura rridu regoli ġodda. Ejjew ma nippermettux li jkun hemm interessi individwali milli xakluna mill nigzbu għafas tajjeb għall ekonomija Għal-daqstant irridu li intom tkunu b'saħħitkom u tejnuna biex ikonna għafas ekonomiku eżemplari. Hemm ukoll kriżi fil-ekonomija. Id-domanda hi kif ser naħdmu f'dawn iż-żmien diffiċli biex nagħtu lin-nies it-tini ċans. Għaliex ma jkonniex eh, inizjattiva Ewropea biex ikonna eh, titjib fis-suq eh, tal-impjiegi iktar il-qoddim. l-istraġija tal-Lisboni għafem importanti. Presidenta Svediza diġa fil-passat urriet l-importanza tal-istraġija tal-Lisbona u aħna rridu nassiguraw li din tkun sostenibli. Aħna rridu ninkoraġġixxukom biex tkunu kreattivi għal darboħra li tieħdu Eh, it-tmexxija f'dejkom. Aħna nixtiequ l-istess ħaġa mill presidenza eh, Spanjola l-kollega Garcia Margallo qal biċ-ċar li aħna rridu azzjoni u mhux inħallu kollox fuq id-dokumenti. Irridu azzjoni ta' vera. Mill-kriżi fimt kemm hu diffiċli meta l-Ewropa ma titkellimx vuċi waħda fuq livell internazzjonali bħala soċjalisti u demokratiċi aħna nixtiequ li nassiguraw li il-konferenzi differenti bħal per eżempju konferenza fuq il-bidla fil-klima l-Ewropa eh, ikkolla pożizzjoni waħda, strateġija komuni, jridu nikkonsultaw il-xuxin minn qabel u din hija l-isfida li għandna u aħna nistgħu nappoġġawkom f'dan rigward. Grazzi. Naddi l-kelma lil Sophie Intervelt u mbagħad naddi lura għall-Presidenza għandna madwar 10 domandi oħrajn wara dan. U ser nipprova inqassam il-ħin. Jekk jogħġbok Sophie. Eh, Nirringrazzjak, Sinjura, nirringrazzja wkoll il-preżentenza Zvediża għal mod kif intom spiegajtunna il-xogħol it-tixti u twettqu. Speċjalment l-approċċ għax il-messaġġ li qed wassunna <laughs> ħassibna mhux ftit fil-fatt. Għax intom eh, tkellimtu fuq il-deficit ta' 7% li qed tipprevedu imma dan huwa għandu għandu jħassibna mhux ftit, mhux qed nitkellmu fuq id-debiti hawnhekk. F'dan l-aħħar sentej tkellimna mhux ħafna fuq ir-regolamenti għal swi finanzjari, disċiplina għal atturi privati, imma fil-atturi pubbliċi kif se niddisċiplinawhom? aħna nafu li kienem numru ta' pajjiżi tal-Eurozone li ma tawx kas il-pat ta' stabilità. Um, kienem eh, pajjiż wieħed li kien konformi kompletament. Um, Onorevoli Ministru, ma taħsibx li wasal iż-żmien issa sabiex ninfurzaw ir-regoli ta' din il-patt ta' stabilità ta' tkabbir dan ikun ifisser ukoll solidarità bejn ġenerazzjonijiet. Issa, għandi mistoqsija dwar l-state aid għax ammonti kbar inataw l-setturi varji u jiena xettiċa, xettika fuq dan. Għax ħsibt li se jkonna l-kupru ambientali kenna ħafna dejad zbiħa l-futur, l-innovazzjoni, imma il-flejjes marru fis-settur finanzjarju u biex jisalvaw l-industrija tal-karozzi. Għalhekk kien nixtieq nkun naf jekk il-Presidenza zvediza u se tibda xi eżerċizzju ta' evalwazzjoni ġifiri l-estate aid. Veru ġaba di revoluzzjoni l-ħadra din tal-innovazzjoni u l-aħħar. Mistoqsija, il-kollega tijak għal li for ħatelħu bil fuq il-pagi u il-bonuses. Imma e, permetuni nkun ċinika hawnhekk ma taħsbux li dan huwa forma ta' li mhux qegħdin kunu qegħdin nuru il-verità hawnhekk li jisna inroxxu il-bżar flajnej ma taħsbux li dan huwa il-każ Hemm numru ta' proposti għal dak li hija kwantu ta' supervizjoni u regolamenti, imma mhux kollox jipperswadina anki minn Rozier, il-grupp tal Rozier kienu ammettow daw li mħabba limitazzjoniet politiċi mhux eh, wieħed ma setax jasal fejrit jasal. Um, Ekniħu l-eżempju ta' pajizi tal-Olanda, jekk inti tieħu supervizjoni għal livell ta' l-banek, mela jrid jagħmel downsizing tal-banek tal-banek biex ma jkunx hemm supervizjoni fuq livell Ewropew. Ġifieri taħseb li l-proposti huma biżejjed u jekk l-istati Ewropej ma jihdux mezzi u passi radikali f'dan iż-żmien ta' kriżi li qatt mu se jkollhom il-kuraġġ li jagħmlu dan fil- fil-ġejjin u għalhekk inkunu qegħdin inwittu triq għal kriżijiet oħra. Mela, jiena nistidna lilek biex tirribatti dan kollu, grazzi Iva. Ħa nitkellem fil-qosor niġbor kollox huma kollha suġġetti diffiċli u jkopru ħafna affarijiet. Mela, għal l-effettività tal-support measures jina naħseb li huwa importanti li ma tantx naqfu fejn mixjien jekk aħna konna mezzi ta' politika monetarja u li naħdu ma' politika ta' espansjoni sabiex nestabilizzaw dawn l-istituzzjonijiet finanzjarji, u ju jista jgħid biss li f'jannar u frar kena situazzjoni veru ħażina, konna qegħdin niddiskutu fejn kien hemm tassib jekk aħna xtenim imxu l-qudiem dawn il-linji ta' politika. Qed naraw xi ftit ta' titjib speċjalment fis-settur tal-banek il-finanzjament bejn il-banek, l-ammonti ta' self mill-banek. Jekk se nagħmlu evalwazzjoni ta' sitwazzjoni, bżonn nistennew xi ftit snin anki xi ta' snin imma il-gvernijiet implementaw linji ta' politika sabiex is-sitwazzjoni għalli qasmat mhux għallar. Issa fuq il-patt ta' stabilità u ta' tkabbir. Jina naħseb li dan il-patt jati flessibilità U hawnhekk din is-sitwazzjoni problematika naraw li hemm l-akuni ta' output il-qat qed jola il-postijiet tax-xogħol qed jonqsu u hemm bżonn li nistimulaw il-domanda it-talba. Ġifieri għandna sitwazzjoni tipika fejn l-ekonomisti jgħidu li hemm bżonn rikorru għal politika tat-taxxa biex taffi ftit dawn il-problemi il-pjanijiet ta' rikupru differenti minn tal-pajjiżi differenti rajnijom anki ġifri kif kienet suġġerti l-Kummissjoni. Issa naħseb li l-perspettiva rridu inwessawa. Naraw x'inhuma eh, x'inhu se jkun il-potenzjal ta' tkabbir. Joħroġ ċar li mux se nkunu kapaċi nipproduċu fil-futur. u dan ovvjament u wkoll il-capital stock fejn għanna industriji per esempio tal-karozzi jew industriji oħra li m'għandhom mux se jkun l-istess kapaċitajiet li joħolqu investimenti bżonn indirizzaw dan kollu u naraw ukoll kif irridu nistabilizzaw il-swieq finanzjarji biex ikonna situazzjoni iktar stabli irridu madana kollu kol naraw il-tkabbir u il-problema tal-qat fuq medda iktar twila ta' żmien. Fis-sebajnijiet u tmeninijiet rajna ġifiri kemm kienu pro eh, problematiċi il-setturi tal-qat u tal impiegi Ġifiri dawn il-kwistjonijiet tal-labor market sibna soluzzjonijiet biex nagħmlu iktar flessibbli. Meta nisma smajt il-mistoqsijiet ta' Sur Bullman, Iva, huwa minnu li regolamenti tajbin għanna bżonnum fl-Europa u għawnek meta eh, għedin ifaċċaw nejxu krizi, jista' jkun il-kas li qed naġlu, imma wkoll tkun ħasra jekk aħna nimxu bil-mod. Il-sitwazzjoni fil-pajjiżi tagħna hija waħda li tvarja Imma din il-kriżi hija l-ar waħda mill-Great Depression u kien wasal iż-żmien li nibdew naħsbu u naraw la fejt blenti Ewropea. Naħseb li nistgħu jkollna regolamenti iktar eh, wiesa li huma iktar attenti, li huma iktar tajbin. M'hemmx għalfejn ġifieri nerġgħu mmorru għas-sittinijiet u s sebgħinijiet għal dik is-sitwazzjoni, imma rridu naraw kif se noħorġu mill-kriżi u jekk ikonna regolamenti iktar stretti, iktar attenti, naslu. Naħseb li nkunu nistaw naslu. Sur Bullman semma u kol li nitkellmu f'vuċi waħda. Aħna wkoll din nixtiequha anki fil-kuntest tal-proċess tal-G20 għal kontu tal-finanzjament u l-effiċjenza tal-soluzzjoni li biss insibu matul il-laqa ta' Copenhagen. Imma hemm bżonn ovvjament li fil-proċess ninkludu l-istati membri kollha għax ma rridux biss vuċi waħda, irridu vuċi waħda veru, imma li kulħadd ikun jista' jkollu relazzjoni f'din il-vuċi li nkunu verament qegħdin nirrappreżentaw il-kulħadd. Affarijiet oħra li eh, smajna hawnhekk, pereżempju dik tad-deficit, fil-mija li jina eh, semmejt kienet il-previżjoni tal-Kummissjoni tal-Xar ta' Ġunju. Eh, dan mhux problema waħda tal-Ewropa il-problemi hija ta' kulħadd. Anki eh, l-Congressional eh, Office qed ngħidu 7% wara l-kriżi u l-livelli ta' tkabbir meta dan jiġi iktar normali xorta se jkun hemm problema ta' tkabbir. Ġifieri bħala average se jkun se jkollna 25% iktar fil-livell ta' debiti. ta' dejn Iġifiri, il-problema marret lar imħabba l-problemi l-oħra fil-qat u fis-settur tax-xogħol. Imma rridux ninsow ukoll ir-rekwiżiti tal-Strateġija tal-Lisbona u d-disciplina fiskali veru li hemm bżonna, imma rridu wkoll nagħmlu miżuri counteractive imħabba il-problemi il problemi tal tal-settur tax-xogħol. Naħseb li hemm bżonn proċess aħjar biex anki nżommu wkoll livell tajjeb fil-politika fiskali. Irdu nkunu effiċjenti fil-perspettiva short term. Naf li l-Olanda għandhom proċess veru tajjeb anki aħna fl-Svezja għandna wieħed tajjeb ta' dawn il-proċessi differenti għanna u kol għafas komuni għal dak li huwa l-patta stabilita u ta' tkabbir, imma hemm il-natural budget processes u kol. Iġifiri nishtiq un navanzaw fuq dan kollu għal dak li huma l-exit strategies u l-stability growth pact. Imma ovvjament dan jirrikjedi li naħdmu jitfit rib mal-kommissjoni għanna għafas li eh, elaboraw huma se jiġi prezentat fil-laqan formali sessi fil-Gothenburg fil-ħarifa li jmiss Ovvjament, aħna se nippruvaw navanzaw fuq dan kollu. Issa, meta naslu għal Green Recovery u l-State Aid, jina nishtiq nistqar li l-gvern li nirrepreżenta jien għat attent ħafna għax ma nemnux li qed nkunu effiċjenti jekk ngħinu dik u dik il-kumpanija. Imma regoli tal-state aid rridu ovvjament rispettawhom imma ma ninsowx li waħda mill-problem li kellna kienet li ma stajniex nidilja f'din il-kriżi finanzjara b'mod sistematiku mħabba dawn il-negozjati u diskussjoniet li kellna dwar l-state aid. Hemm dawn ir-regoli u eżempju li eh, il-fatt li ridna azzjoni ta' malaj u sistemika aħna għalina ma kenniex problema jekk id-Deutsche Bank ġiet l-Iżvezja biex jistgħu jagħtu finanzjament lil eh, Ericsson jew lil Volvo. Jiġifieri eh, kien hemm problemi, kwistjonijiet sistematiċi fej ir-regoli tal-istejt jgħid ridna eh, bil-forsi ridu jiġu implementati b'mod flessibbli. Dan jiġifieri kien eżempju ġenerali ma naħsibx li qegħdin nitkellmu fuq window dressing meta qed nitkellmu fuq il-bonuses. Naħseb li eh, hemm bżonn li naslu konklużjoni dwar dan. Jekk inti ta' tinċentiva lil-nies minn qed jieħu riskju għal dawk li qed jieħdu riskju se jkomplu joħduhom ir-riski. Għalhekk il-problemi hija waħda komplessa ħafna. Ir-riski qed joħduhom b'mod asimetriku għax jafu li jekk joħduhom se jkollhom kompens Ovvjament, meta ma jirnexxux il-balance sheet se tkun fuq tal fuq dik il-balance sheet pubblika ġifieri minn sit-taxxi. Jiena ma nemmenx li rridu mmorru għal perspettiva Eh, ta' qabel, ġifiri iktar regolamentata, hemm bżonn inkunu iktar stretti. Il-kriżijiet jaslu, qatt ma nistgħu nwaqfuhom aħna rajna x'ġara fir-Russja fiċ-Ċina dot compression, se jkun hemm kriżijiet fil-ġejjieni, imma wieħed jista' ikun lest għalihom biex jilqalhom tajjeb biex inkunu nistgħu niddiljaw il-kriżijiet li jmiss. Grazzi ħafna. Oh, oh sorry. Skużani, Iva, Kellim li Grazzi tal-interventi kostruttivi ħafna u anke l-inkoraġġament biex inkomplu biex xogħol li preżentajnilkom. Ħafna mtoġibitti ġant nataw, jien nixtieq inżid illi l-inġezzjoni kbira tal ekwitità li għamlu il- banki ċentrali u anke fil-kastana l-uffiċċju ta' dej nazzjonali sar b'mod prattiku ħafna kien irrendi ħafna wkoll għamlu profitti kbar. Ġifi naħseb kien proċess prudenti. Minar da konna naraw eh, meltdowns ħieħa ġifiri kienu utli ħafna. Naħseb illi nistgħu nkunu gburin kif dana sar f'daw il-pajjiżi għalmenu f'pajjiżi u ħafna pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Rigward il-window dressing, xini il-ħagġa unek il qofol ta' kollox, għanna bżon ta' regoli ċari daqs il-kristall. Bis-supervizjoni u sanzjonijiet komprensivi għal dawk il-bonek il-ħaj jiksru regoli. U dan irridu jkunu il-miri tagħna meta niltaqgħu fuq livell Ewropew fuq il-livell ta' G20. Grazzi. Iva, skużani tal-li interrompejtek qed nipprova nara kif nista' ndefes il kulħadd. Naħseb aħjar nħu sitta sitt mistoqsijiet qabel nerġa' lura għat-weġibiet għanna Swinburne, Lambert Langen, Sira Smith, Kunter, un Batz il-presidenza. Grazzi fġiħi osor ħan saqsi ħana kumment qasir ħafna. Bl-Alternative Investment fight Management Directive jgħadhom priorità ta' Presidenta tagħkom ma nafx jekk intom irnexxilkom tiġbru dejta fuq fejn dan is-suq ta' investiment alternattiv jista' jkun hemm riskju sistemiku jew nkella potenzjal ta' riskju sistemiku. Naf li forsi ma tkunx tista' taqsam magħna din l-informazzjoni ma forsi l-grupp tiegħek qiegħed jaħdem fuq modifiki ewlenin għal ċertu dokumenti li tiġa ta' parti ta' dokumenti li tiġa għandna direttiva u jekk kienu dan eh, fil-każ jekk sena raħda l-waqt. Filip? Ftit kummenti l-għonet nishtiqu nifirħu l-presidenza. Fuq l-ewwel aspett li huwa supervizjoni napprezzaw il-fatt li intom li tul supervizjoni tu komprensiva u b'mod partikolari il kommentakom li tkun tista' tiġi nfurzata b'sanzjonijiet kredibbli. Naqbel ukoll illi kull tip ta' attur f'dan il-qasam għandu jkun soġġett regoli. regoli sepp li għanna u aħna minn ħasal ħodor huwa illi il-proposti li għanna qoddimna issa din jipproponu tip ta' approċ koordinata regolamentazzjoni u mhux organizzazzjoni supervizorja integrata. U din hija kwistjoni importanti għalina xa jizna għadin nġildu l-mafja bil-polizija normali tal-assa aħna qegħdin nirregolaw eh, atturi integrati, ġifri kollox irid jiġi regolat, mhux qed naraw biżejjed dwar dan, imbagħad fuq il-punt tiegħek dwar finanzi pubbliċi. Nirrikonoxxu l-fatt li m'għandniex eh, nisostitwixxu illużjoni boħra, aħna qegħdin niġbru bħalissa dejn pubbliku. Dana huwa problema, dan huwa tip wieħed ta' dejn, però imbagħad hemm id-dejn ambjentali pereżempju illi eh, ifisser l-użu ta' riżorsi u t-tibdil fil-klima ġifiri illi nifukaw fuq dejn wieħed u dejn liħor ninsew ħmu ħajamel l-ebda ġit li ġenerazzjonijiet futuri, ma sax nħarsu biss lejla wieħed tal-munita. Ma ebda soluzzjoni faċli għal din id-dilemma, ma xorta ma nistawx ninjoraw parti minna. Dwar is-swieq tax-xogħol, ikollu ngħid li sorprendejtuni kont qed nisma' lil kollega fil-Kumitat ta' Industrija intom qed l-ewwel linja ta' difiża tagħna li nirranġaw il-kriżi finanzjarja u naqbel 100% mbagħad qed it-tieni waħda hija politika attiva tas-suq tax-xogħol, edukazzjoni u nindirizzaw il-qatu. Jien naħseb li bejn daw l-ewwel u t-tieni pożizzjonijiet kontu ħatejdu li hemm xi ħaġa oħra forsi pożizzjoni wieħed punt ħamsa it-trasformazzjoni ħadra l-opportunità illi it-trasformazzjoni ħadra ta' soċjetajiet toffri. U dak illi kont qed nippretendi li l-gvern Svediż ħajkun konsistenti. Forsi ma tantx eh, fimtu wis imma forsi tista' tkun daqsxejn iktar speċifiku dwar dan rigward il-politika ta' suq tax-xogħol naqbel li jridu nagħmlu xi ħaġa f'dan ir-rigward, però ngħidilkom biex tkunu naqra kawzi hawnhekk ma tagħtux sinjali li ħaj ġelu n-nis jaħsbu li aħna ħannaqsu l-level ta' protezzjoni għax dan inkella jwassal għal nis illi kienu diġà attenti ħajsiru aktar u aktar attenti eh, bil-mod kif jonfqu. U dan ovvjament ħawassal tnaqqis fid-domanda. Ġifiri, għal jekk mintom se tamlu għal raġunijiet altruistiċi għal menu għamlu għal raġunijiet prattiċi din. Rigward it-tax havens issa. Ma tantx semmi din. Jena nixtieqek tkun naqrektar speċifiku fuq li ma inizjattivi għadin eh, tbassru li ħas jam tieħdu waqt l-Presidenza eh, Svediza naqbel mal-kollegi li għalħu li jdu niskelmu bħuċu għahna tidru li konfidenti li l-Unjoni Ewropeja il-Presidenza u l-Istati membri tal-Unjoni Ewropeja ħaj jitkelmu bħuċu waħda fil-G20 ċerti minn dan specialment dwar eh, dejn u l-infiq publiku għax mill-Ġermanja u Franza tantx jisni għat nisma' l-istess għampina ġoq. Grazzi Is-Sur Langen. Iva, grazzi. Ikolli ngħid li l-Presidenza zvediza ma tantx għandha biċċa xogħol li qudiemna Parlament ġdijt, Kummissjoni ġdida. Ninsabu fin fil ta' kriżi finanzjarja U inna niskelmu dwar ir-regolamentazzjoni meħtieġa għal dan is-suq għal ħafna snin issa. Tiġa smajna sqarrijiet e, bsim minna ħasal kongress Amerikan fejn qalu illi e, li l-affarijiet jinsabu f'konflitt regolamentazzjoni ma tmorx jitfit ma' kapitalizmu. Aħna rridu iktar regolamentazzjoni E, u dana ħafna minn nis fil-Parlament Ewropew jappoġġaw. Għalhekk il-Presidenza Svediża meta kienet tħejja din il-laqgħa tal-G20 trid Issib l-iktar pożizzjoni soda bejn l-Istati membri Ewropej, però tamit tiegħi għas suċċess tal-laqgħa tal-G20 fil-fatt huma pessimisti ħafna. Nittama il-presidenza Zvediza mhix ħataħseb li ħat iġribija zillaqa jiena naħseb illi hawnhekk smajna ħafna idea differenti mill-Irlanda mill irlanda mill ingilterra mill gruppi differenti, ħajkun hemm maġġoranza hawnhekk li ħataċċerta li ma ikun hemmx xi kummissarju bħal mekrivi aħna rridu approċ differenti. Hawnhekk hu l periklu illi eh, naġlu żejjed. Però kolli ngħid li riskju li naġlu żejjed fil fatt huwa wieħed minimu. Il-problema ħaj biċċa kbira inkaxkru wisq. Aħna rridu soluzzjoni Ewropea suq finanzjari bir-regolamentazzjoni. Rridu nsibu bilanċ bejn il-libertà u responsabilità. Fil-passat il-libertà ħadna eh, abbużajna minna u responsabilta insejnija u għalek hemm bżonn ta' regolamentazzjoni, responsabilta tagħkom mhumiex hemmhekk biss għal dawn is-sitt tal-Presidenza Svediża, id-dunawkom involuti fil-kommissjoni ġdida n numru ta' kwistjonijiet bħal ta' regolamentazzjoni tax-xogħol u tridu taħdmu eh, bl-idea li l-Parlament ħajkun iżjed jibes mill-li kien dal-ħar snin. Araw daqsxejn eżattament qegħdin tagħmlu hawnhekk u xtarruhom. Meta intom preżentajtu programm Svediż ħarissu li kondizzjonijiet differenti. Tkellimtu dwar kondizzjonijiet potenzjali biex l mal-ewro, ma mal euro ma tkomx użola tal optaw tintom, intom skont ir-regoli tridu tingħaqdu ma' żona euro dina opportunità li kom nasab il-Presidenza svediza tkun t tmexxi dan il-proġett aħjar tkun parti miż zona euro. Grazzi, Catherine issa. Grazzi, Signor President. Ixtaqt nikkommenta fuq il-prezentazzjoni tal-Ministru ma naħsibx li din kwistjoni eh, Britannika, Irlandiża, Amerikani din hija kriżi finanzjarja globali, ħa naħdmu flimkien jew naħdmu weħedna, naħdmu ħen naħdmu flimkien biex jiena xirna nilħu riżultati aħjar ġvidi kelli ngħidha qabel ma nsaqsim mistoqsijiet tiegħi. Jina naħsu importanti ħafna li għad dwar l-istrateġija tal-Lisbona. Sfortunatament aħna għamilna din il-mira l-ikbar ekonomija bazzata fuq l-2000 sal-2010 sfortunatament għadna l-bot ħafna. U xtaħseb inti illi f'daw l-ħara għalfej f'daw l-ħara xar ma nexxin nix nilħu il-mira. Il-mira fija nfisajja perfetta imma l-Amerika naraw il-Yahoo, il-Google, Amazon, aħna xejn ma nax qegħdin nagħmlu aħna biex noħolqu l-innovazzjoni, rridu naħsbu dwar dawn l-isfidi li qegħdin niffaċċaw. Jiena kuntent ukoll li smajt semmejt il-popolazzjoni li qed tixjih. Din naħseb li hija waħda mill-ikbar sfidi li għandha l-Unjoni Ewropea u din forsi xi ħaġa li nistgħu nisploraw iżjed anki f'dan il-kumitat. un il- tibdil ta' klima waqt l-elezzjoni jiena kont qed ovvjament nikkontesta l-elezzjonijiet u kull politiku, kull grupp politiku qed jitkellem dwar t-tisħin tal klima l-insidu aktar ħodor, ħodor, Amma Ir-realtà għad differenti, importanti li fis-summit nilħu ftehim. Interessant ħafna li nisma dan ir-rapport li sem naqra dan rapport li semmejt dwar l-Academy of Science għax ħafna minna f'dal kumitat interessati fiha, imbagħad dwar il-proposta għal meġġer ta' fondi ta' investiment alternattiv kif intqal leġislazzjoni xirqa fuq partijiet li jippreżentaw riskju sinifikanti. F'din il-proposta hemm ħafna punti eh, tajbin, validi. Qegħdin nitkellmu dwar informazzjoni importanti hawnhekk, però l-kwestjoni hi illi b'dawn il-proposti Dejjem ikonna tip ta' soluzzjoni isa perfetta għal kollox. Nis qegħdin jitkellmu dwar hedge funds, oħrajn qed jitkellmu dwar private equity, oħrajn qed jitkellmu dwar affarijiet oħra. U kif semmit qabel fil-kumitat jiena sorpriża li l-invested investment trust companies ukoll ħajkunu effettwati minn din il-leġislazzjoni ma ġewx involuti, naħseb id nkunu nisqu fuq l-importanza ta' ċarezza fid-diskussjonijiet tagħna jkun aħjar kieku nkunu ċari milli nippruvaw naġlu kemm nifilħu bla ma nkunu bilanċjati. Ma nafx kemm ħajr nexxilna nilħu il-miri li għamiltunna intom imma aħjar li namlu għatajba ħaġa milli naġlu kemm nifilħu. U nasib li l-Svezja xort in ħatina qasma l qabel l-Ingilterra. Swan, um, <laughs> we move on to Oli. Tajab ħafna, għu għassu Schmidt. Grazzi, senjura President, nishti eh, najt li ta' regolamentazzjoni, però regolamentazzjoni tajba mhux ħażina, ġifieri m'għandniex nisforzaw ir-regolamentazzjoni li taħdem bil-kontra. Issa ser naqleb għal-lingwa tiegħi. Jiena kont kontent ħafna li nilqa żewġ ministri mill-gvern Svediż ċa' ċentru Lemini hemmhekk hemm erba' gruppi eh, politiċi u għatajab ħafna li m'hemmx element eh, soċidemokratiku. Jiena kelli l-istess domanda tas Sur Langent u sensaqsi domanda bħala eh, ċittadin Svediż Mm, ma naqbilx eżattament miegħu li hemm xi ħażina legalment. Iżda l-ekonomija Żvediża suppost kellha tasal għal konklużjoni li uh, kien tajab li ma konniex fi zona euro meta kien hemm din il-kriżi. ġewwa Pariżi kien hemm għatta eh, kwistjonijiet li ddeċidejna fuq li ddeċidew fuqhom allura s-sur Paul kien mhux suppost kien jagħtem meta ttieħdu daw id-deċiżjonijiet. Allura qed tgħidu x'taħsbu li Svezja kieku kienet tkun eh, f'sitwazzjoni aħjar kieku kienet ġo żona eh, euro, nixtieq insaqsi il-Ministri x'inhu time frame. Ma nafx hekk il-Ministru tal-Finanzi jaqbilx miegħi u jibda janalizza meta l-Iżvezja tista' tingħaqad ma' żona euro. Id-domanda tiegħi l-oħra Jassur Surodel, il-Ministru ta' Sfiq Finanzjarji jiena segwej dak li jett f'dawn l-aħħar snin, b'mod partikolari fl-aħħar xhur. Inti għandek responsabilitajiet nħabba li għandek it-mexxija tal-laqat tal-kunsill fil-qasam tiegħek, però tikkonsidra wkoll il-kwistjoni tal-bonuses. U eh, eh, l-Svezja ja pajjiż żgħir eh, tagħmel esportazzjoni u rridu nifmu li jrid ikollna perspettiva bilanċjata anka il-gvern soċjo-demokratiku kellu dan it-tip ta' bilanċ li suppost għandna. Però is-sur Del qal li meta nitrattaw il-hedge funds u l-private equity għandna approċċ bilanċjat għom u jiena nispera li fix-xhur li ġejjin is-sur Odel b'mod partikolari ma jaqax fin nazba li eh, jispiċċa f'dan il retorika li ġeneralment issib ġewwa Franza u l-Ġermanja għaliex dan għamela possibbli li l-perspettivi tax xogħol isiru u jiġu applikati għall-Ewropa kollha kemm hi. Grazzi ħafna issa is-Sur Clinton. Grazzi. Nistgħu nistaqsi domanda li sur Borg. Inti għed li l-Ewropa għandha jkollha vuċi waħda. Se nerġa' mill-bidu. Sur Bork, inti għedt li l-Ewropa għandha jkollha vuċi waħda mod partikolari fis-summit g fil-bidu ta' din il-ġimgħa Sinjora Merkel u l-President Sarkozy talbu bl-iktar mod ċar li il-bonuses għal managers tal-banek għandhom jitnaqsu. Dawn għandhom din għandha tkun waħda mill-iktar miżuri tajbin biex ehm, nregolaw is-suq finanzjarji. X'taħsbu dwar dan? it punt. Qed nitkellem fisem il-GWE, il-Konfederazzjoni tal-Partiti Ewropej tal- ta' xelluk Aħna ma naqblux li Nuqqas ta' supervizjoni għal problema fundamentali ta' swieq. Aħna nemnu li l-problema hija ikbar. Aħna nħossu li l-problema ġejja minn natura ta' swieq finanzjarji infushom u l-kriżi finanzjarja turi l-importanza li għandna neżaminaw dak kollu fiktar dettal. Allura rridu e, nibdlu il-funzjonament ta' dawn is-swieq finanzjarji. Nixtieq ngħidilkom li mhuwiex biżejjed li nanalizzaw regolamentazzjoni finanzjarja rridu eh, nieħdu pożizzjoni iktar b'saħħitha. Il-ġimgħa l-oħra kien hemm eh, l-elezzjoni ġenerali ġewwa l ġappan kien hemm gvern ġdid fil-Ġappun u l gvern il-ġdid qal biċ-ċar li ma jridx eh, ekonomija ta' esportazzjoni u jrid jenfasizza iktar fuq is-suq domestiku jista tista' twassal din bidla fil-politika ekonomika dinjija, x'taħseb dwar dan b'mod partikolari fid-dawl ta' strateġija ta' Lisbona li enfasizzat ħafna fuq approċċ ta' esportazzjoni. Nerġa' nadilek il-kelma wara li tirrispondi dawn id-domandi għandna sitt kelliema oħra u mbagħad u għandna madwar 25 minuta għal massimu. Tajjeb, mela jinsinżon fil-qosor kemm jista' jkun, u mbagħad is-sur Ozel ser jirrispondi għal xi domandi. Ser nibda bid-domanda ta' Sur Lambert dwar il-finanzjament pubbliku u relazzjoni ma' dejn finanzjar dejn ambientali, ovvjament irid nittrattaw iż-żewġ kwistjonijiet Irridu naħdmu fuq eh, il-patt ta' stabilità u tkabbir u Kopenhagen fl-istess ħin. Ma naħsibx li għandu jkun hemm problema. Eh, L-Iżvezja u eh, il-Danimarka naqsu l-emissjonijiet ta' CO2 u zammu il-finanzjament pubbliku konservativ ħafna. Eh, direttiva ta' tassazzjoni tal-enerġija hija xi ħaġa li jridu naraw eh, ippreżentata lilna u ħafna minn dawn is-soluzzjonijiet ser jgħinu biex kemm insolvu sitwazzjoni ta' dejn ambjentali. Waħda mill-kwistjonijiet hija t tassazzjoni ta' CO2, aħna qed naħdmu fuq dan biex intejbu s-sitwazzjoni ambjentali din hija waħda mill-iktar għodot effiċenti li għandna u dan se jisaħħaħ koll il-finanzjament pubbliku din hija xi ħaġa li rridu nkomplu diskutu. Aħna nemnu li t-tassazzjoni tal-enerġija hija xi ħaġa li qegħdin nistennew bil-ħerqa b'interess kbir minn tal-Kummissjoni. Nixtieq nkun iktar ċar fir rigward ta' domanda ta' Lambert dwar il-settur finanzjarju aħna trattajna dan fil-ħarifa u ktar minn din is-sena. mbagħad hemm il-politika tad domanda li tista' tipprovdi żieda fl-impjiegi u tnaqqis fil-qatt. U mbagħad hemm il-prevenzjoni tal-qatt li jeħel fuq livell qoli għal daqstant irridu politika attiva f'dan il-qasam tal-suq tax-xogħol. Irridu naħdmu wkoll fuq l-edukazzjoni għaliex hija xi ħaġa integrata f'dan kollu. Huwa ċar li waħda mir-raġunijiet għalfejn qed naraw dan kollu jiġi fl-Ewropa hija li ċertu l-relazzjoni fis-suq tax-xogħol ġiet imxekla għal daqstant il-krizi eh, kella dawn l-effetti problematiċi eh, f'dan is-settur ukoll. Għal daqstant irridu nirranġaw eh, l-istruttura fil-suq tax-xogħol. Irridu Jina nħoss li hemm impenn kbir fil-G20 biex eh, intejbu din is-sitwazzjoni. Jiena wkoll nixtieq nenfasizza l-fatt li aħna nippruvaw nagħmlu pożizzjoni komuni eh, għal G20 ġewwa Londra u l naħseb li aħna eh, għamilna xi progress. Is-sur Langen semma l-espettazzjonijiet tal-G20 jien iġdaq sekk xettiku. Naħseb li Eh, illum fil-anforma li kanna konna kapaċi li eh, nfasslu il-punti ċentrali għal pożizzjoni komuni Ewropea biex bekser u hekk se nippreżentaw il-pożizzjoni tagħna fuq is-salarju u fuq il-bonuses u fuq finanzjament u xogħol ieħor f'dan ir-rigward għal daqstan dan ifisser li għandna approċċ eh, Ewropew komuni Jiena ma naħsibx li għandna isu dan bħala kwistjoni ta' responsabilità, ovvjament rridu nsaħħu responsabilità, però rridu uh, eh, suq finanzjari b'saħħithom u effiċenti għaliex inkella nkun qed naħlu l-kapital u rridu nżidu responsabilità. Ma nħoss inħoss li permezz regolamentazzjoni b'saħħitha ikun ċar li r responsabilità ser tiġi imsaħħa fis swieq finanzjarji. Sur Steeler saqsa domandi dwar l-istrateġija tal-Lisbona, r-wol tana, għal tkabbir, u ċarli aħna rajna problema. Il-livelli ta' tkabbir fl-Ewropa mod partikolari fil-gwert ta' produttività kienu baxxa ħafna jekk kien isuhom uh, perspettiva ta' long term. Aħna rajna wkoll uh, nuqqas fil-lamont um, ta', ta sijat tal-ħaddiema ta l rridu ntejbu il-labor market function, rridu iktar produttività, iktar edukazzjoni, iktar riċerka u zvilup, għal daqstant rridu perspettiva iktar wisa fil-rigward tal-politika. Aħna nemnu li għanna nilħu xit-tip ta' ftejji politiku f'Diċembru u mbagħad ngħaddu um, dan kollu li l-presidenza ta' warajna, presidenza uh, Spanjola. F'din il-krizi ma kienx il-kas li il-hedge fund jew il-private equity kienu fil-qalba tagħhom, però ma nix għalfejn immorru lura ħafna biex insibu l-global capital fil per fil-krizi uh, uh, russa fil-89 fit-98. Allura huwa ċar li kien hemm nuqqas ta' regolamentazzjoni u din kienet problema, kienet parti mill-problema. Regolamentazzjonijiet iktar b'saħħithom li jfissru approċċ iktar b'saħħtu. Dan ifisser li nkunu qed nagħmlu s-suq jaħdem b'mod iktar effiċenti. Xi ħadd saqsa dwar eh, l-Iżvezja u l-Eurozone. Aħna kena referendum il-mexxija tal-partiti kollha qalu li għanna tal-inqas 10 snin qabel ma nerġaw nibdew b'din il-kwistjoni tal-Eurozone. L-euro u l-ECB ġew meqjusa bħala plastru ta' stabilità f'dan iż-żmien ta' kriżi iva, però għandna opinjoni pubblika li hija xi ftit ċettika. Inħoss li nistgħu nimxu l qudiem u fid-dawl ta' dak li għadna fil-referendum u skont ukoll l-opinjoni pubblika. Hemm xi problemi ta' leġislazzjoni li rridu jiġu solvuti. Ma nistawx ninħabew minn dan irridu maġġoranza pubblika biex nkun nistaw nitlu fil-żona euro. Anka jekk jiena nista' nivvota iwa għaliex naqbel, pero xorta waħda rridu maġġoranza. Umbat kien hemm domanda dwar mer eh, l-inzjattivi ta' Merkel ta' Sarkozy. Jiena naħseb li laqa li kellna llum mal-Kunsill irnexxielna nilħu ftehim fejn dawn l-statements minnaħa tal-Ġermanja ta' Franza kienu ferm importanti għal daqstant aħna nixxina niksbu approċ eh, komuni, se jkun approċ komuni meta morru Londra u u dawn ser ikunu importanti ħafna fil-laqa ta' Pittsburgh. Aħna qegħdin naħdmu fit-Trojka flimkien ma' Franza, aħna benefikajna ħafna mill-kooperazzjoni b'saħħitha li kellna f'dawn id-diskussjonijiet u f'diskussjonijiet oħrajn u allura nixtieq nenfasizza eh, li għandna kooperazzjoni ferm tajba. Jien għandi l-opinjoni tiegħi fuq is-swieq ma naqbilx ma' dwar dan il-punt Naħseb li dan huwa l-aħħar punt tiegħi li l-mudell eh, tal-esportazzjoni kien eh, kien ben ta' benefiċċju kbir il-pajjiż tiegħi huwa bbażat fuq l-esportazzjoni, fuq il-mudell tal-esportazzjoni qed nieħdu vantaġġ mill-vantaġġi corporate advantages u minn teknoloġiji ġodda għal daqstant jiena nħoss li l-pajjiżi li huma wkoll export oriented ser ikkunu b'saħħithom jiena nħoss li dan il-modell eh, ibbenefika ħafna l iżvezja u koll il-pajjiżi oħrajn. Grazzi. Um, firstly, Grazzi ħafna. Eh, Mr. Swindon, eh, Sr. Swindon, saqsiet jekk qegħdin diġà niġbru d-data biex n-identifikaw riski sistemiċi. Iva għax il-Bank Ċentrali Ewropew jagħmlu dan ix-xogħol l-FSAs ukoll nazzjonali jagħmluhom. L-aħħar Presidenta Svediza kienet fl-2001 kien il-bidu tal-proċess tal-Anfalusi u dak iż-żmien konna bdejna ġifiri naħdmu biex ikonna iktar bilanċ fil-financial services fl-Ewropa. Il-problema hija li supervizjoni qatt ma saret. Anzi, saret biss ġifiri fuq livell nazzjonali. U dan aħna li qegħdin nippruvaw nbidlu. Ir-rapport l-Anfalusi kien punta tluq tajjeb il-konsultazzjonijiet għaddejjin aħna il-Kummissjoni fit-23 ta' settembru se ħames dossiers leġislattivi u se naħdmu ma'kom ukoll dwar dawn imma naħseb li dan il-proġett hemm bżonn li nlestuh matul il-Presidenza Svediża ġifieri sa Diċembru fil-Kunsill Ewropew ta' Diċembru u nispera li jintom stejnuna nagħmlu dan. Is-Sur Lamberts e, saqsa li jkun hemm iktar integrazzjoni u inqas koordinament. Mela, x'inhuwa possibbli mill-lat politiku? Naħseb li kif diġa qed huwa il-proċess li huwa iktar importanti. Ġifiri, meta niddeċidu fuq dawn l-autoritajiet fuq livell mikro, diġa qegħdin namlu iktar integrazzjoni imma mod ukoll ta' kooperazzjoni. Bħal kollox ġifiri huwa il-mod ta' kif inkunu bilanċjati. il supervizjoni tal-Banek Ċentrali għandu jsir fuq livell nazzjonali ma rridu nikkoordinaw naħdmu flimkien kif et jiena eh, preparat li eh, u nisten għandi ħafna stenja biex niddiskuti dan kollu maqom. Issa, eh, fuq ehm, posvenska. Anki sur Horkmark. Mela, u l-Schmidt dak li għed tinti int ilek ħabib tiegħi. Jekk kenniex raġun li ma nidħlux fil-Eurozone. Ovvjament fuq livell politiku konna nkunu aħjar kieku konna ġewwa. Imma l-Iżvezja pajjiż li jiddependi kompletament fuq l-esportazzjonijiet, fil-fatt din il-kriżi servit ta' kienet ta' vantaġġ għall-Iżvezja x'kien iktar sibni iktar faċli aħna nbijaw il-prodotti tagħna, nispera li anki jekk il-munita tagħna kienet fjakka xorta tiskużawna għal fatt li nnexxilna nagħmlu dan, imma meta jgħaddi żmien e, wieħed jista' jgħid jekk kienx negattiv jew pożittiv dan kollu. Imma l-industrija Svediża naraw li kienet ta' vantaġġ il-kriżi. Issa, biex nkunu responsabbli u bilanċjati. Il-direttiva fuq l-din il-managers ta' fondi investiment alternattiv kienet avvanz. U issa rridu naħdmu fl-imkien sabiex naraw jekk il-proposti kollha bihom mhux se naslu għall-għanijiet. Iġifieri, jekk fuq dawn il-fondi differenti se jkollna l-effetti mixtieqa jiena diġa nistanet li diġa rajna progress dan il-qasam. Sodisfatt kemm jiġri fil-working group tal kunsel kif ukoll fin-negozjati mal-industrija dawn u għandhom perspettiva iktar kostruttiva qed naħdmu jitfit magħhom u jiena fiduċjus li se jkollna prodott bilanċjat, ġifiri regolamentazzjoni aħjar, imma li ma tkunx tapis ġdid fuq l-industrija. Tkun biss emmek biex dawn il-parti tas sfiq finanzjari jkollu iktar jistgħu jaħdmu bċertu qafas ċar. Nispera li dan kollu nistaw namluħ fl-imkien dan il-bilanċ. Mhux faċli ma ħanipruvaw. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Għandi l-aħħar sitt interventi. Jori Bodi Dominici Mark u Bidegi. Fil-qosor. Għaxin kella mux sen il-ħu ikonna risposti, ġifiri minuta. Bil-mikrofonu għak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 fuq dan sabiex inkunu nistgħu nevitaw ċirklu vizzjuż. Għax it-kabbir irid jingħata spinta u b'defiċis daqshekk kbar dan huwa kważi impossibbli. Tafu forsi kif nistgħu namlu dan mod razzjonali sabiex u ikun jista jimplementi jimplementa dan u naraw jekk din id-differenza forsi wieħed ċemal ta' min jikkunsidra U issa fuq il- biex nkunu iktar ġusti, għall-inflazzjoni kif se niddeterminaw di għabbażi tal-Unjoni Ewropea jew biss ukoll fuq il-żona tal-Euro. Grazzi. Kõigepealt mul on äärdus hea meel oma ekskolleege siin tervitada ja ma usun, et meil on sa- jiena sadisfat. ħafna li hawnhekk qed nara kollegi li ili issa naħdem magħhom nispera li l-kollaborazzjoni se tkun waħda tajba bejnietna. Jiena kelli xi diġà smajt ir-risposti għal mistoqsijiet kollha li kelli u nixtieq forsi noffri xi għajnuna f'dan il-proċess tal-G20 intom għamiltu passi l qoddim importanti ħafna. Intom ma rajtux xi problemi li jmorru kontra l-interess tagħna, imma kif qed tara l-affarijiet kif jista' jenkom dan il-Parlament fil-proċess tal-G20 sabiex l-Ewropa verament tkun tista' titkellem vuċi waħda. Grazzi. Iva, grazzi ħafna fil-qosor xtaqt biss ngħidilkom li eh, tajjeb li qegħdin magħna hawn illum. It-tnejn jintkom u hija ħaġa tajba wkoll li fil-bidu ta' dan il-mandat tal-Parlament f'sitwazzjoni ta' fejn l-ekonomija hija mwera, l-ekonomija Ewropea u anki tad-dinja hija mwera qed niddiskutu kif se noħorġu mill-kriżi, naħseb dan kollu huwa pożittiv. Tajjeb li naraw kif nistgħu nkunu lesti għal kriżijiet oħra. Wieħed jidħol għazbis jinduna fil-problemi ma biex joħroġ hija storja oħra il-fatt li qed nirregolaw il-swieq finanzjarji, hemm bżonn ukoll niddiskutu fuq ir-regoli makroekonomiċi meta nbidlu meta bidilna l-patt stabilità jiġifieri meta aħna ħajna l-inqas, għamilna inqas flessibilità, ġifiri anki meta l-affarijiet għaddejjin tajbin ir-regoli għandhom jibqaw. Kien hemm ħafna pajjiżi li anke qabel il-kriżi kellhom deficit kbir, U dan ovvjament ġanna nkunu f'sitwazzjoni li ma konniex daqshekk lesti niffaċċjaw il-problemi. Irridu naraw ukoll ir-regoli tal-state aid. Anki meta l-affarijiet mhix jinsow jekk ma nibdewx ukoll diskussjoni illum qatt Eh, ma namluwa, għax meta nkunu fl-iktar parti mwera tal-krizi qatt ma se namluwa. Grazzi ħafna. Grazzi. Fil-qosor il-mistoqsija tiegħi il-qatt jilaħqet il-9.5% fil-Eurozone. Imma kif qal il-Bank Ċentrali ma nistawx ngħidu li il-kriżi Eh, eh, se tiqaf minħabba li l-qatet jola. Għalek il-presidenza svedisa ma taħsibx li wasal il-waqt sabiex ikonna pjan iktar impenjattiv il-pjan ta' rikupru Ewropew li jkun jista' ikopri il-kupru tal-innovazzjoni, riċerka, investimenti, il-politika tax xogħol anki kif għal sur Reinfeldt il-Prim Ministru kif dak li għal fi Strasberg li tkellem mod speċifiku fuq dan il-punt u anki biex naqdu l-istrumenti finanzjarji u s-servizzi tal-banek għal dak kollu li jiġri fl-ekonomija f'dak kuljum dak li huwa veru ġifiri l-presidenza svediza tista tiħu l-impen li tagħmel proposta inkwanto da li jien. Grazzi. Efkarċto, Grazzi. Jena, nishtiq ringrazzja il-rappresentanti tal-presidenza svediza u meta titilqu minn hawn illum ikolkom sentiment pozittiv. Jiena ngħidilkom li jiena Grek. U qed jingħad li se jkollna elezzjonijiet bikrija. Ovvjament dan kollu fl-isfond ta' riċessjoni. Fil-Greċja għandna gvern konservattiv u dal-aħħar il-gvern reġa darbohra qal li m'għandux problemi li jħalli id-deficit ikompli jola. Jiena nixtieq inkun naf jekk situazzjoni sitwazzjoni griga ġiġ diskussa fil-Kunsil Ekofin u x'taħsbu dwar dan intom. Dan ifisser li id-deadline ġifiri um, biex jinżel id-deficit se jkompli um, jiġi estis. U ah, xi ħaġa oħra issa, banek privati jeżistu fil-Greċja. Fis-settur pubbliku tieħdet id-deċiżjoni sabiex jinħarġu jinħareġ 5% ta' treasury bonds. Dawn kienu garanzija mill-Bank Ewropej li umbat se jkollhom rata ta' interess ta' wieħed fil-mija jiġifieri ċertu kumpanji privati jkunu jistaw jiġġeneraw ċertu profits li jaħaq fil 18%. Għalek, onorevoli ministru, nishtu nsaqsik: ma taħsibx li jkun possibli li s-sib mezz iħor sabiex intom tkunu tistaw tejnu finanzjarament mod dirett l-Stati membri, ġifiri fondi diretti mill-Bank Ċentrali Ewropew sabiex dawn l-istrumenti spekulativi naħu darba l-dejjem. Grazzi. You mentioned that uh, one of the priorities was going to be the, the, the unemployment, as you mentioned, the, the employment. Mikrofonu. Mm, Intom semmejtu il-flessibilità tax-xogħol jina nemmen li iktar ma l-swieq ikunu flessibbli iktar ħajenuna noħolqu impiegi u intemmu il-kriżi. Irridu nkunu konxi illi l-liġijiet tal-xogħol jaqgħu taħt il-kompetenza tal-gvernijiet tal-Istati Member. Ġivintom tafu xi ħaġa dwar il-proposti f'dan il-qasam minn ħatakom grazzi. Grazzi ħafna. L-interpreti jaċċettaw li għodwa unnek għaxar minuti oħra, ġifiri dan jħallina b'7 minuti għal tweġibiet u l-President ġentilment ringrazzja lill-interpreti bil-qoddim. Iva, jina ħanibqa fil-qosor, Sinjura President, un bat il-kollega tijaj jikompli bit-weġibiet. hemm mistoqsijiet dwar l-pat ta' stabilta u tkabbiri jek nistgħux nitrattaw il ta' impjiegi deficit u tkabbir fl-istess waqt u kif nistgħu nsaħħu l-proċess. Naħseb illi għandna nisħu illi ħafna mill-pajjiżi li għandhom livell li ta' impjiegi bħal iżvezja jew wieħed eh, baxx ħafna tal-qad bħal Danimarka u l-Olanda. Ma tantx għandna deteriorazzjoni tal-fondi pubbliċi, ġifiri bid-deficit ma tistax inti twassal għal daw ir-riżultati tal-impjiegi. Jiena jkolli ngħid li jiena jiddispjaċini illi ħallejtna irres mill konsil napreta ħafna żmien li ħdimt magħna. Nittama li dan ix-xogħol issa tkun tista' tkomplih f'karigi oħra inti għamil xogħol eċċellenti fil-kunsil fil-kariga li kellek qabel. Eh, Nina tab li u fil-G20 nilħu ftejjin fuq punt importanti, progress għamilna fix-xogħol ta' tħejjija. Eh, Sur Hertmark semma il-kwistjoni ta' kif nistgħu nħejju ruħna għal kriżi li jmiss naħseb illi aħna kollha nafu x'inhi tweġiba nibnu settur finanzjarju iktar prudenti, iktar self kaut ma namlux illużjonijiet bħalma kellna qabel. Rridu ikolna settur li jista eh, jindirizza situazzjonijiet kif jinqalaw u jkollna settur iktar dinamiku. Naħseb li bażikament dik hija t-tweġiba li wieħed jista' jagħti issa xi tfisser f'termini speċifiċi din naħseb ħafna mill-affarijiet idu narawhom fil-futur. Rigward il-qatt naħseb li Ovvjament hemm daqsxejn senjal ta' dawl fil-ħaġa, però l-Ewropa, l-Ewropa. Meta meta fin-nofsinhar tal-Ewropa tasal rabbija fil-Stokholma tkun għadha x-xitwa u hekk fis-suq tax-xogħol, jiġifieri irridu nżammu f'moħħna illi Qed naraw daqsxejn inqas pessimizmu bħal l-esportaturi per rridu nirrealizzaw li għad baqa' żmien fejn il-suq tax-xogħol, is-situazzjoni fis-suq tax-xogħol tkun għadha diffiċli. Idu għalhekk noqogħdu ħin kollu attenti. Dwar il- li finanzjar diretta nefqa pubblika mill sibi naħseb illi s-swieq finanzjari għandhom ċertu mekkanizmu ta' disċiplina u dan rajni ukoll l-effett li ħalla deficit fuq il-bonds. Dan hija ħagġa neċessarja fuq tul ta' żmien għaliex naħseb li irid ikun hemm xi konnessjoni bejn il-dejn eh, nazzjonali u il-swieq tal-bonds. L-aħħar mistoqsija dwar x'nistgħu nagħmlu fil-futur u fuq medda twila ta' żmien biex intejbu s-suq finanzjari dawn il-politika kollha li qegħdin nipproponu l-edukazzjoni li ntejbu eh, l-indukrar sistemi ta' indukrar ta' tfal. Dina kollha huma affarijiet nazzjonali jista' jkollna approċċ komuni Ewropej. Strategija tal-Lisbona bażikament imma l-kwistjonijiet ewlenin l-edukazzjoni, sigurtà soċjali, riċerka u żvilupp dawn għadhom nazzjonali u hekk għandhom jibqgħu. Grazzi. Nasab li għandista tweġibiet pjuttost komprensivi għal dawk il-mistoqsijiet u jiena b'rispett lejkom u lej l-interpreti sempliciment ħanajdilkom li kien tassew u nur li kun għamnek kien pjaċir kbira lija u eh, grazzi ħafna tal-li ismajtuna. Right, thank you very much and thank Grazzi u grazzi li kom tal għedin għamnek u aħna nistennew li fit-tmin ta' presidenza ta'kom nerġaw nilqawkom maħna. Uh, we do have one very baqanna punt zaħir li rrit namlu. Jitnedilkom il-laqalimis ħaskun fit-28 ta' settembru u fit-29 ta' settembru u